Grazzi sal-punt li mis fuq l-agenda tagħna huwa l-istqarrijiet tal-Kunsill u l-Kummissjoni fuq eh, il-programm multianwali tal-2010-2014 dwar eh, l-ispazju tal-libertà, sigurtà u ġustizzja. Fisem il-Kunsill l-ewwel kelliema tagħna hija s-Sinjura Ask. President tal-Parlament, Sawra Pau.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 för området frihet Se jkollna approvazzjoni ta' programm ġdid eh, plurianwali għal libertà, għas sigurtà u ġustizzja li sejħu post il-programm ta' The Hague ta' l-2004. Dan il-programm il-ġdid se jkollu proċess ta' tħejjija pjuttost twil u dan beda sentejn ilu bil-gruppi tal-ġejjieni. Il-programm huwa bbażat fuq eh, il-proposti proposti tal-Kummissjoni iżda wkoll minn ħafna wkoll proposti ta' Parlamenti Nazzjonali, soċjetà ċivili, kif ukoll minn organizzazzjonijiet eh, Ewropej illi ħadu sem fil-proċess. Il-programm ukoll huwa r-riżultat ta' ħafna kuntatti u negozjati ma' pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea kif ukoll mal-Parlament Ewropew. Ukoll għabbażi tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar dan ix-xogħol tal-ġejjieni kena fil-fatt eh, rwol importanti meta nqisu il-Parlament il u rwol tiegħu eh, importanti li se jkollu taħt it tratat ta' Lisbona. Il-programm ta' Tampere u anki ta' The Hague jirrappreżentaw passi l-qoddim għas-sigurtà, libertà u ġustizzja. Iżda l-Ewropa għandha ħafna sfidi qudiemna li jridu insibu soluzzjoni tal-jom fi dħul fis seta tratta Lisbona ikon opportunitajiet ġodda biex nintervjenu b'dan il-mod. Il-programm il-ġdid il-ġveri il-program ta' Stockholm se jkun ibbażat fuq opportunitajiet ġodda li l-istess tratta ta' Lisbona toffri. Il-vizjoni għal program ta' Stockholm hija li konna Ewropa aktar eh, miftuħa bla periklu fejn ikonna il-ħarsin ta' drittijiet individwali ta' ċittadini u l-eżigenzi ta' ċittadini irridu jkunu l-punt ta' tluq aktar mill-li kienu qabel għal dak li għandu xaqsam il-kooperazzjoni tal-ġejjini. Aħna qegħdin naħdmu uh, f'qad ċittadini u il-kooperazzjoni tal-ġejjini tal-Ewropa trittati sigurtà li ċittadini tagħna. Irridu nittilqu minn um, problemi reali, natu soluzzjonijiet u kol ikonna risposti għabbażi tal-ħajja ta' kuljum tal-istess ċittadini u għallek irridu naraw se jkun bilanċ aħjar għal miżuri biex ikonna Ewropa bla periklu għabbażi ta' sigurta u Ewropa illi tqis u kol id-dritti tal-individwi il-ġlida kontra kriminalità u kolija importanti dan dinja xi ħaġa li ċittadini għedin jistennew mill-kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea u kol irridu niġġieldu il-kriminalità transkonfinali u dan ukoll jorbot mal libertà u ġustizja kif qed kemm il-darba l parlament Ewropej miżuri li għandhom lan illi konna aktar sigurtà miżuri illi jorbtu mal-ġustizzja u jiggarantixxu stat ta' dritt irridu eh, jimxu jitfid. Din hija possibilità ta' vera. Issa dak li għandu x'jaqsam il-kriminalità transkonfinali hawnhekk għandna eh, problema enormi għanna il-traffiku ta' droga, il-traffiku tal-bnedmin, il-terrorizmu, dawn huma realtajiet fuq il-kontinent tagħna. Għanna forum ġodda ta' kriminalità, per eżempju, eh, dak li nsibu fuq l-internet, aħna ma nistawx inħallu illi il-frontieri waqfu l autoritajiet illi jiġġieldu kontra l-kriminalità. Dawn iridu jaħdmu fuq, eh, fuq dan il-livell u għalhekk aħna saħħna l-kooperazzjoni iżda għatfadlina ħafna xinwetqu biex tassew ikonna kooperazzjoni tal-pulizija u kooperazzjoni ġudizzjarja kif suppost irid konna soluzzjonijiet komuni għal problemi komuni. Kooperazzjoni ta' pulizija elaborata kif suppost, skambju ta' tarif u metodi ta' xogħol żviluppat kif suppost dawn kolla kollha huma il-bażi biex aħna naffaċċaw dawn il-problemi. Parti essenzjali għal ġida kontra kriminalità rappreżentata ovvjament minn sistema ta' tarif illi u koll jista jiġi skambjat blaqwa mod, ġifiri li konna standardization ta' dan l-istess skambju ta' tarif fl-Europa. U koll importanti illi l-skambju ta' tarif iqis u koll il-ħtiġijiet tal- tas-sigurtà u tal-privatezza tad-data u da u ma jkonniex iktar data milli hemm bżonn biex aħna inwet u l-għaniet tagħna. Rridu noħolqu Ewropa bla periklu fejn il-kriminalità transkonfinali tiġi miġġilda u nħarsu l-integrità individwali. Dan hu dinja possibbli u meħtieġa u għalhekk irridu nimxu fiż-żewġ direzzjonijiet u nsibu kwilibrju kif suppost bilanċ kif suppost bejn dawn il-miżuri differenti. Il-prinċipju tal-arfin reċiproku u kol irrid ikun bażi għal kooperazzjoni ġudizzjarja biex nippermettu l-Istati membri biex jaċċettaw u jwettqu sentenzi ta' pajjiżi oħra. Issa dana jitlob mbagħad fiduċja reċuprika tas-sistemi ġudizzjarji, ġifieri fiduċja wkoll fl-awtoritajiet nazzjonali kif ukoll fiduċa li ċittadini għal dak li għandhom xaqsum id-deċiżjonijiet li ġew adattati. Sistema biex intejbu l-fiduċa hija illi inżidu wkoll l-arfin ta' sistemi differenti ġuridiċi u dan jistgħu wkoll ifisser interventi ta' skambji, miżuri u programmi kif ukoll Ikonna rabtiet tajbin u networks ta' evalwazzjoni. Sta' fattur importanti ħafna u għaw koll li nigarantixxu xi drittijiet minimi lilin minn fejn persuna tkun fl-Unjoni Ewropea. U dawn huma eh, kwistjonijiet elementari pal per eżempju li wieħed jesprima ruħu b'lingwaġġ ċar biex nismu biex wieħed jifhem l-akkużi kontrih u x'drittijiet il-persuna għandha, anki il-vittma ġdrittijiet għandha, jew anki l-akkużaġġ f'drittijiet għandu. Allura importanti illi aħna nikkoordinaw pjan ta' kif aħna u dawn il-proċess, dawn il-proċessi eh, fejn jitlu il-vitmi u fejn jitlu l-akkużati. U dan huwa kollu parti mill-programm ta' Stokholma, programm li wkoll irid iqis il-vitmi tal-kriminalità. Għaliex, il-vitmi tal-kriminalità fl-istati tagħhom jew stati oħra irid ikollhom tarif fl-lingwa li huma jifmu. Irid ikollhom ukoll appoġġ ta' tarif u ħarsien qabel waqt u wara il-proċedura ġudizzjarja u il-vitmi wkoll iridu ikollhom xi ħlas xi għal dak il-ħsara li huma u dannu li huma ddew minnu. Imbagħad kwistjonijiet dwar id-drittijiet ċivili li dawn edin jolqtu il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna. Il-punt per eżempju tal-revizjoni ta' Brussel wieħed u deċiżjonijiet ta' stati membri oħra dawn forsi huma suġġetti tekniċi ħafna, iżda huma importanti ħafna ċittadini individwali. Dan huwa eh, din hija kwistjoni importanti ħafna ġifieri li nneħħu il-proċedura ex equator għaliex min jixtieq jattwa jaffetwa eh, jaffettwa d-deċiżjoni f'stat membru ieħor irid l-ewwel jitlob għatwetti fil-qorti ta' dak il-pajjiż u dan ifisser ħafna żmien u ħafna spejjeż aħna notajna li hemm ħafna appoġġ għat tneħħija tal-proċedura eksekwatur. Iżda irrid ikun hemm regoli ċari dwar l-għażli tal-forum kompetenti u għalhekk dawn huma xi wħud mill-kwistjonijiet ewlenin eh, imqajma mill-Svezja u minn stati membri oħrajn nixtieq ringrazzjakom għal attenzjoni tagħkom u jiena nistenna biex nisma' d-dibattitu tagħkom u biex inwieġeb għal mistoqsijiet tagħkom. Iżda qabel nixtieq nagħti l-kelma lill-Ministru eh, Tobias Bilstrom illi se jippreżenta xi kwistjoni dwar l-azil u l-migrazzjoni li huma importanti ħafna għal program ta' Stokholma. Jekk jogħġbok Tobias. Herr talman, eh, ärade ledamöter. Jag vill börja med att tacka Europaparlamentet för ett mycket gott samarbete. Nixtieq ningrazzja l-President tal-Parlament europeo, tal-Kooperazzjoni u kif ukoll uffiċċju tal-Parlament Ewropew rigward l-azila għatem xi formalitajiet li wieħed jirtiġesti imma jkun possibbli inorganizzaw dan l-uffiċċju il-Kunsill ra mod pożittiv il-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew huma biex eh, wassal għal twettiq ta' dan ir-riżultat u dan huwa sinjal tajjeb meta nqisu il-kooperazzjoni li jrid ikollna fil-dawl eh, eh, tat-Trattat tal-Lisbona. Aħna wasalna l-deċiżjoni immedjata fuq għall dan l-uffiċċju dan huwa eżempju eċċellenti ta' proċess tajjeb ta' kod deċiżjoni li jaħdem tajjeb. Aħna rrid sardu nitkellmu dwar il-programm tagħna multjanwali rigward il-libertà, s-sikurtà u l-ġustizzja. Nista' ngħid li E, ħafna kien ħafna żviluppi fil-qasam tal-azilu l-immigrazzjoni dawn l-aħħar snin u aħna ddeċidejna fuq leġislazzjoni komuni għal dak kienu xaqsam il-prinċipji fundamentali għal politika ta' migrazzjoni komuni u għal sistema komuni fuq it-tema tal-azil. Dan u e, mdaħħal fil-kol programmi li kena qabel fit-Tampere u Ajja u lajja. Meta l-Konsili kien adotta il-Patt Ewropew għal-Azilu Immigrazzjoni, aħna tajna għawwa politika ġdida għal dan is-settur U issa huwa waqtu illi waqtu illi nagħtu bidu għall iżvilupp tal-ġejjini f'dan il-settur għaliex aħna rridu nġestu mod tajjeb l-immigrazzjoni għaliex rajna illi dan jista' jkun pożittiv għal kulħadd għal stati membri waħedhom individwali kif ukoll l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi u wkoll pajjiżni pajjiżi ta' oriġni u anki għall immigranti nifisom. U għalhekk aħna rridu nilħu l-lanijiet tagħna ta' strateġija tal Lisbona għalhekk l-Unjoni Ewropea tkun ekonomija dinamika, kompetittiva jekk irridu damlu naraw dan aħna rridu natu kull aħna niftu bibin għall-immigranti li jridu jaħdmu u rridu wkoll inħarsu wkoll lejn rabta mal sfida demografika li għandna. Hemm l-sfida internazzjonali fil-qasam tal-immigrazzjoni wkoll u għalhekk importanti ferm li jkollna kooperazzjoni bejn dawn il pajzi ta' transitu u oriġini biex ikonna Eh, proġ globali għall iżviluppi migratorju. Dan huwa importanti fil-qasam fil-programm ta' Stokkolma, per eżempju għandna sħubija l-mobilità u din għandha tiġi msaħħa b'mod strateġiku l-imbagħad ir-rabta bejn l-immigrazzjoni u l-iżvilupp irrid ukoll eh, naħdmu fuq mod iktar ċaru u rridu jkollna mezzi aħjar biex nkunu nistgħu nutilizzaw għall-aħħar il-mezzi li għandna l-iżvilupp Inna rajna bil-program ta' Stokkolma l-importanti li l-istati membri kunu jistaw jikordinaw bejnietom din il-ġida kontra l-immigrazzjoni illegali u eh, li tiġi li lejn l-Unjoni Ewropea. Għalek il-konna sistema ta' return eh, li jaħdem sew huwa fundamentali. Frontex u kollu d-rwol importanti ferm xjaqdi għawnek dan il-kontest. U l-istati membri jittamaw illi kunnem it-tisħiħ ta' din l-Aġenzija, kooperazzjoni bejn il-pajjiżi ta' oriġini ta' transitu dawn huma ferm importanti u ukoll il-ġrida kontra migrazzjoni legali ta' tkun e, waħda bilanċata biex naċċertaw illi l-miżuri li nieħdu għal-ġida kontra din tip ta' migrazzjoni legali mhux se jkunu xkil għall-immigrazzjoni legali għax zistu eh, riski per eżempju janki tfal li kunu waħedhom mhux akkompanjati dawn iridu naqsu kemm jista' jkun. U għalhekk aħna ħaridu nadottaw pjan li jisud koll aħjar kondizzjonijiet għal dawn il-minorenni. Mbagħad hemm min jitkellem dwar responsabilità. M'hemm soluzzjoni waħda u sempliċi, aħna rridu nippruvaw nsibu soluzzjonijiet wiesa sostenibbli u li dejjem jħarsu lejn approċċ globali l migrazzjoni u kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi huma fondamentali. Aħna jrid ikollna xi tip ta' mekkaniżmu ta' solidarjetà biex nejnu l-istati membri illi għandhom ċertu pressjonijiet partikolari din hija ferm importanti anki għal dawk il-pajjiżi li għandhom talbiet tal-ażil fl-istati membri u dawn għandhom bżonn iktar appoġġ biex intejbu il-kapaċi tejbu l-kapaċità tal-koljeta tagħhom għalhekk rridu insaħħu l frontex u l-għana ħari għandu jkun il nuru solidarjetà kemm mal istati membri kif ukoll ma dawn il-pajjiżi terzi li huma iktar vulnerabbli għal dawn il-pressjonijiet ta' migrazzjoni. Ma rridu nkunu sodi fl-approċċ tagħna jridu kun sostenibli kemm fuq żmien qasir kif ukoll fuq żmien twil importanti il-programm ta' Stockholm ta' kolba jizom l-lan li diġa huwa imnizzel li ġifiri eh, li ikonna pjan Ewropew għal-azil sal-2012 u dan huwa pilastru fundamentali li dak li applika l-azil irrid ikollu eh, kolljament li jkun eh, valwata bbażi tal-istess kriterji li mor lillin mill-istat mhux biss fl-istat membru illi ju jidħol fih u dan għalhekk jidu kooperazzjoni bejn l-istati membri jaħdem sew. Pilastru importanti ħafna ieħor fis-sistema komuni għall azili hija dimensjoni esterna li qed nitkellem mod partikolari għal l-interventi meħtieġa f'pajjiżi terzi. Kommissjoni reset proposta għal programm komuni f'intervent għal pajjiżi terzi u ħafna stati membri jaqblu għawnek li konna bżon sistema komuni għas-sena 2012 u dan jeħtieġ illi il-Konsillu l-Kommissjoni jaħdmu fl-imkien. Hemm għad ta' proposti legali fuq il-mejda u dimna u għahnek irridu naraw illi dawn nkunu nistaw u uwa l-Unjoni Ewropea wkoll trid torbot mal-xogħol li tagħti lill-ċittadini tagħha u l-residenti tagħha. U dan huwa importanti fil-dak ma' politika ta' azil u migrazzjoni. Għax aħna aħna qegħdu fuq livell globali u għalhekk ma jistax insew l-sħubija tagħna ma eh, pajzi terzi. Iġnafu illi f'affarijiet eh, barranin dawn huma Eh, relazzjonijiet, rapporti illi aħna rridu naħdmu fuqhom. Aħna issa fil-programm ta' Stockholm wasalna fit tmiem triq twila ta' tħejjien it-tamaw li dan jista' jiġi adottat issa dal-programm fil-ġimgħat li ġejjin. Xi ħaġa dwar it-Trattat ta' Lisbona. Trattat ta' Lisbona ġdid jagħtina affarijiet ġodda dak li sama l-ispazju tal-ġustizzja, libertà u eh, sikertà aħna għanna leġizlazzjoni ordinarja li ħar tiġi introdotta li fissir il-Parlament Ewropew se jkollu rwol msaħħa fil-proċess leġizlattiv. Flimkien mal-Ministru Ask, għajji aħna nittama, eh, il-delegat Ask aħna nittama li kunem eh, iktar kooperazzjoni msaħħa U anki l-fat li kunem il-karigi ġodda tistatejn biex isaħħaħ id-demokrazija fuq dan il-lat. Nirrax ingrazzja l-kollega tiegħi Sinjura Ask Mistru Ask għalix kien interesant għafna nisma' għal dak li kalla xitejt. Muchas gracias, Senjor Bilstrom. In nome della Commissione. Grazie, Sur Bilstrom. Issa fisem il-Kommissjoni, il-Kommissarju Barro. Grazie. Sir President. Wara dawn iż uh, Rapporti eccellenti minnanti s-Sur Bilstrom u s-Sinjura Ask. Jena nishtiq nifoka fuq xi punti ewlenin li semmew. Nishtiq nibda billi nirringrazzja lill presidenza tal-li assikurat li l-ispirtu tal-programm ta' Stokkolma kif prezentat mill-Kummissjoni jiġi imsemmi biċċar fil-prezentazzjoni tagħhom u fl-istess ħin emnu li ċ-ċittadini għandhom ikunu fil-qalba ta' dawn il-programmi. Dawn ovvjament ser jiġu trattati fil-Kustell limit qabel il-Kustell Ewropew ta' Diċembru. Aħna nemnu li test huwa wieħed bilanċjat biex bekk ikollna bilanċ istituzzjonali. Il-Parlament Ewropew ser ikun koleġislatur pratikament f'kull qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni. Allura, dan jirrappreżenta mhux biss iktar poteri għal Parlament Ewropew fit-teħid ta' deċiżjonijiet iżda wkoll iktar ġittijiet ta' skrutinju għal parlamenti nazzjonali fuq il-gvernijiet rispettivi tagħhom. Allura, fir rigward ta' dan il- fil-qasam il-ġdid ta' libertà, sikurtà u ġustizzja qed naraw li ser jkun hemm benefiċċju għall-parlamenti kollha. Nixtieq insemmi xi punti li semmejtu fl-abbozz ta' riżoluzzjoni intom semmejtu l-importanza ta' drittijiet fundamentali. Jiena nixtieq ngħid li intom għandkom raġun meta enfasizzajtu l-importanza tal-libertà tal-moviment li hija xi ħaġa importanti, fundamentali. Fir-rigward ta' Trattat ta' Lisbona aħna rnexxilna niksbu żewġ affarijiet importanti. Charter ta' drittijiet fundamentali issa sar istrument ferm importanti u fl-istess ħin qegħdin nagħtu lok għal membership ġdid għal konvenzjoni tal-drittijiet fundamentali. Issa kifettu fir riżoluzzjoni tagħkom issa wasal iż-żmien li nistabbilixxu sistema komprensiva għal protezzjoni tad-dejta fir rigward tal-iżviluppi teknoloġiċi riċenti fl-2010 il-Kummissjoni ser tippreżenta komunikat fuq din il-kwistjoni. jien ukoll nemmen li din is-sistema ġdida komprensiva għal protezzjoni tad data għandha tkopri il- il-qosma kollha ta' data deċiżjonijiet tal-politiċi fl-Ewropa kooperazzjoni mal-Presidenza Svediża aħna ċelebrajna l-20 anniversarju tal-Konvenzjoni fuq id-drittijiet ta' tfal. Aħna għanna rwol ewlieni f'dawn il-kwistjonijiet kollha għal daqstant fl-2010 qegħdin nistennew li noħorġu pjantazzjoni speċjali għad drittijiet ta' minuri mhux akkumpanjati hemm rieda fil-Kummissjoni u fil-Parlament biex niġġieldu kwalunkwe tip ta' diskriminazzjoni. Aħna wkoll naqblu fuq il-bżonn li nippromovu l-ikwaljanza bejn is-sessi. Jiena nil fatt li l-Parlament u l-Kummissjoni jaqblu fuq il-bżonn li jimmiraw l-isforzi tagħna fuq ir-rwol taċ-ċittadini drittijiet tal-konsumaturi, protezzjoni tal-konsumaturi u drittijiet simili. Dawn id-drittijiet kollha issa jistgħu jiġu implementati u rispettati wkoll. Il-trattat ta' Lisbona jintroduċi l-possibilità li jkun hemm inizjattivi minn naħa taċ-ċittadini u l-Kummissjoni għadha kemm ħarġet Green Paper dan ir-rigward. Aħna ser noħorġu bi proposta fl-2010 u namlu konsultazzjoni fuq dan il-proċess. Kif għalet is-Sinjura Beatrice Ask, Għana għanna nassiguraw issa li l-imħalfin mill-istati membri jistaw jaqsmu kultura komuni Ewropea u il-prerequisit tal dan huwa it-taħriġ. Aħna Semmejna dan fil-programm ta' Stokkolma tal-inqas 50% tal-imħalfin Ewropej suppost segwew taħriġ Ewropew speċifiku jew inkella ħadu sew skambju ma' xi stat membru ieħor. Ukoll inti semmejt l-aċċess faċli għall ġustizzja u wkoll dan ikun importanti ħafna għal progress ekonomiku. Inti wkoll semmejt il bżon għall appoġġ għal vittmi, vittmi bħal pereżempju ta' violenza domestika jew inkella ta' terroristiċi għal darboħra il-Kummissjoni qiegħda toħroġ bi proposti u tfassal proposti li ġew permessi lilna permezz ta' Trattat ta' Lisbona fir-rigward tal-protezzjoni u s-sigurtà issa inti semmejt in-nuqqas ta' arkitettura fir rigward tal-maneġjar ta' sigurtà u l-kontrolli fuq il-funtieri. Kif qalet is seni Rask, il-programm ta' Stokkolma fil-fatt għandu programm sħiħ fir rigward ta' sigurtà domestika u dan huwa konformi ma' drittijiet fundamentali u wkoll jikkumplementa l-istrateġija ġa esistenti fir rigward ta' affarijiet esterni. Din l-istrateġija għal sigurtà domestika hija bbażata fuq il-kooperazzjoni bejn il-Pulizija u l-Ġudikatura u wkoll fuq skrutinju ta' regoli ta' aċċess għall-Unjoni Ewropea. Kif qal Tobias Bilstorm, l-opinjoni tagħna fuq l-immigrazzjoni għandha tkun parti minn politika fuq medda tminja ta' żmien biex bekk ikun hemm iktar kontribut minnaħa tal-immigranti għall ekonomija u s soċjetà Ewropea. Irridu nassiguraw li dawn ikollhom status ċar definit. Aħna rridu wkoll nidġildu u naqsu l-immigrazzjoni regali fir rigward tad ta' u drittijiet tal-bniedem u nirrispettaw dawn id-dinjitajiet, din id-dinjità u dawn id-drittijiet. F'approċċ globali aħna wkoll fassalna blueprint biex nitrattaw l-immigrazzjoni. Fir-rigward ta' dritt tal-azil jiena nappoġġa solidarjetà ġenwina bejn l-Istati membri. L-Unjoni Ewropea għandha tipprova tkun żona ġenwina protezzjoni u solidarjetà u jkollha valuri bħal pereżempju ta' drittijiet fundamentali u standard għalin ħafna għal protezzjoni. Kif qal is-Sur Bilstrom, l-azil għandu jiġi estis fuq dawk il-kriterji li u huma eżistenti fl-Unjoni Ewropea irridu kol nassiguraw li dawk il-pajjiżi li qegħdin jiffaċċjaw ħafna refugjati u persuni li għedin ifittxu għal din jiġu mejjuna minn pajjiżi oħra. Dan il-qasam jeħtieġ konnessjoni b'saħħita ma' oqs oħra tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-affarijiet u azzjoni esterna. Hemm ħafna punti fir rezoluzzjoni tiegħek pal pereżempju l-importanza tal-monitoring u l-implementazzjoni tar-riżultati tal-evalwazzjoni. Jena nista' ngħid li aħna naqblu ma da maħsib ħsieb tagħkom. Aħna iġidu naqsu differenza bejn politika u regoli implementati fuq uh, livell Ewropew u dawk implementati fuq livell nazzjonali. Irridu wkoll noqogħdu attenti għall impatt potenzjali ta' proposta leġislattiva fuq il-ħajja ta' kuljum taċ ċittadini. Irridu wkoll naħsbu dwar modi aħjar kif ser nimplementaw ir-riżultati tal-evalwazzjoni ta' dawn l-istrumenti. Allura il-Kummissjoni ħadmet ħafna biex tiffinalizza l-programm ta' Stokkolma. Jiena diġa enfasizzajt dwar kemm aħna sodisfatti bil-kooperazzjoni mal-Presidenza Svediża aħna ħdimna b'mod effettiv u professjonali ħafna. Anka fir-rigward tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew lejliet l-adozzjoni tal-programm ta' Stokkolma mill-Kunsill u għal daqstant għal darba oħrajjien nixtieq nirringrazzjakom sinċerament u les li nisma dak li tixtiequ tgħiduli. Grazzi Kummissarju, issa nixtieq nifta id-diskussjoni għal gruppi politiċi differenti l ewwel is-sur Weber fisem il-PPE. Sinjuri, President, kollegi, jiena ilni fil-Parlament Ewropew għal ħames snin issa u ħdimt fuq il-JHA Ġifiri, issa meta nitkellmu dwar programm li jmissa ħames lin li ġejjin jiena kuntent għaliex aħna ser ikonna drittijiet ugwali bħala leġislaturi u din hija xi ħaġa li tħasseb lin nies Din hija xi ħaġa fejn in-nies iridu iktar f'dan il-qasam. Allura jridu risposti minna ħatana. Fil-qosor allura jiena nixtieq nanalizza xi tibdiliet fil-mod ta' kif naħdmu kooperazzjoni mal konsil aħna dejjem konna rappreżentanti li jiġu meta il-Presidenza tal- tajt li il-Parlament Ewropew huwa importanti ħafna għal Kunsil, però meta ma jkunux fil-Presidenza ma daqshekk. Issa fil-kas par eżempju ta' Swift, tal volja aħna ridna ftehim fil-Parlament, dan mhux se jkun possibbli fil-futur. Allura, Din hija xi ħaġa oħra li rridu nanalizzaw kollegi. Aħna rridu noħorġu bl-ideat taħt it-trattat il ġdijt aħna n-opportunità biex nħorġu b'inizjattivi leġislattivi jekk aħna pereżempju rridu nsaħħu il-Frontex ma nnex għalfejn noqogħdu nagħmlu appell jew nitolbu għal proposti iżda nistgħu nagħmlu proposti aħna, aħna stess. Aħna għandna din il-possibilità issa fil-futur. Irridu partners li mhux biss joħorġu blista ta' xixtiequ Iżda rridu nkunu kredibbli, rridu noħorġu b'fatturi konkreti. Jekk aħna jkollna responsabilitajiet, aħna rridu naħsbu dwar liema suġġetti għandhom jiġu trattati fuq livell nazzjonali għax ikun aħjar jew le. Fil-programm ta' Stokholma, per eżempju, l pps e ta' iktar ambizjoni fil-proposta, però aħna għana nkunu kontenti li jissa għanna proposta ġdida u għal daqstant ah, nistaw nibdew naħdmu u naħdmu ta' vera. Grazzi Sur Weber. Għal minuta fizem is-soċjalisti is-Sinjura Flasikova. Grazzi ħafna. Sir President, kollegi. Is-suċċess ta' din il-kwistjoni kien ferm importanti dan se jisaħħa l-Unjoni Ewropea minn min ġewwa, però wkoll anke fuq il-livell globali huwa importanti ħafna wkoll fir rigward tal-kooperazzjoni fit tilet fil-astru għar se nkunu iktar effettivi, iktar demokratiċi, iktar miftuħa. U l-iktar ħaġa importanti hija li nżommu ir-responsabilitajiet ewlenin kif ukoll integrità u sigurtà tal-Ewropa permezz ta' apport sħiħ u implementazzjoni sħiħa u wkoll rispett sħiħ u titjib aħjar tal- l-istrumenti bażiċi fir rigward ta' drittijiet fundamentali tal-ċittadini. Il-programm ta' Stockholm jenfasizza dawn l-oqsma f'mod partikolari fil- sigurta u ġustizzja rridu nenfasizzaw dawn il-mekkanizmi u intejbu l-ġustizzja u l-effettività tal-liġi u l-aċċess tal-liġi. Irridu wkoll nenfasizzaw il-kooperazzjoni tal-pulizija insaħħu l-infurzar tal-liġi u sigurta fl-Ewropa kollha. B'dan il-mod jien ukoll nixtieq nirringrazzja lill rapporters kollha, nirringrazzjakom tal isajt nil kelma sur President. Grazzi, signor Fasikova, issa fisem il-liberali. Is-senjura ħan isplaxi ta' żewġ minuti. Grazzi. Jiena nixtieq ehm, nagħmel sommarju ta' riżoluzzjoni ta' 27, però m'iniex ser nagħmel hekk. Jiena nixtieq naqsam din l-istorja ma'kom. Fi flight ta' British Airways minn Johannesburg, Johannesburg kienem mara bajda minn South Africa li kienet edha bil-edha dej raġel iswet. Ija qalet l hostess biex tilmenta fuq is-sit tagħha. Għaltila xin il-problema? minn mintix tara jien ma nistax impoġġi lej dan il-bniedem disgustanti sibli post ieħor fejn uqgħod. Ftit ħin wara l-mara ġit, l-host ġiet lura u għaltila sfortunatament l-economy class hija mimlija u jiena kellimt l-direttur u il-club u kol wkoll mimlija, pero għandna siddu wieħed post wieħed fil-first class. Qabel il-marja minn South Africa kella ħin tirrispondi il-hostess qalet huwa xi ħaġa eċċezzjonali li nagħmel dan it-tip ta' upgrade, però minħabba ċirkostanzi il-kaptan ħas li mhijiex xi ħaġa sew li persuna tpoġġi ħdejn persuna ta' dan it-tip għanda stant l stewardess mbagħad daret fuq ir-raġel iswed li kien għad bil qeda ħdejn il-marja minn South Africa u qaltlu jekk jogħġbok ġib l-affarijiet tiegħek ser nieħdok frisk fil-first class. In-nies li kienu madwar dew iċabċbu waqt li ir-raġel iswed mar fil-first class. Allura dan xandu x'jaqsam magħna. Aħna inħossu li hemm nies oħrajn li huma inferjuri għalina, il-mara mis-South Afrika Eh, hija tixxokjana, però dan huwa eżempju ċar ħafna. Jiena nemmen li uħut mill-kollegi tagħna fil-PPS fortunatament iżda wkoll fil-Kunsill jifmu perfettament dak li qed nipprova ngħid hawnhekk. Il-grupp tal-għalde, il-grupp tiegħi jemmen f'Ewropa fejn in-nies jifmu u jemnu fiha. Ewropa ta' din it-tip għandha tkun ibbażata fuq drittijiet fundamentali, demokrazija, dritt tal-liġi u wkoll ugwaljanza ta' vera għal kulħadd. Allura issa wasal iż-żmien biex nittrattaw kull tip ta' diskriminazzjoni floqsma kollha u wkoll inkluża fuq bażi ta' orjentazzjoni sessuali. Grazzi. Grazzi, signora Hannes Pleshet. L-Alleanza Libre Europea por tres minutos tiene la palabra el señor Albrecht Issa, issur għal-bħet 3 minuti. Fil-grupp tal-ħodor fil-Parlament Ewropew, ma nafx kif, nitkellmu dwar rezoluzzjoni ta' programm dwilu għadda għax il-presidenza svediza bira ħarġu babbot kompletament differenti tal-program ta' Stokkolma. Naħseb li ħafna minna unek ma setawx jgħarra. U għal dan il-sujġett eh, tant eh, jaħraq pal dan miex aċċettabbli, eċċettabli. Il-Parlament eh, għabbed din ir-reżoluzzjoni ma kienx trasparenti fil-proċessi tagħha. Il-grupp iż-żgħar tallew barra mix-xogħol fil-reżoluzzjoni u il-bombardjament ta' meddi għamlet ħafna iktar diffiċli li tittieħed deċiżjoni demokratika. E, e, apprezza l-fat jek iġbok jahna nitlolbu ħafna voti voti votazzjoniet maqsuma. Kif nistaw naħdmu f'dawn il-kondizzjonijiet fid-daw tal-konsil u kol bejnietna? Fuq il-program ta' Stokolba. Minar dubju, parti minn dan il-programma IVA, parti minn dan il programma jista' jitqis bħala suċċess IVA. U per eżempju affarijiet fat taħriġ li jrid iseħħ, dawn huma kollha affarijiet tajbin għal ħodor. Imma mbagħad bejn ir-rapporti bejn istati membri ċittadini. Hawnhekk il-programm hemm eh, eh, ixi fid-direzzjoni l-ħażina, kemm fermi ta' migrazzjoni, kif ukoll l-għalżil u drittijiet ċivili u l-ħarsin tad-dejta. Il-ħtiġa għas-sigurtà ġewwa l-Ewropa qed tattena taktar aktar importanza u tiġi qabel il-drittijiet fundamentali. Ħafna persuni tidu libertà ħadd wasal għal inqas sikurtà. Mistoqsijiet xi x'tar minn l-idea bażika li hemm sawra fuq l-Unjoni Ewropea dwar il-libertà. Um, hemm il-biża ma mhux biss fuq biża ta' kriminalità organizzata u terrorizmu, imma biża għal dawk inħata dawk il-pajjiżi li jiridu jiġu l-Unjoni Ewropea u ma jistawx. Fil-programm ta' Stokkolma, bir-rezoluzzjoni ta' li hemm li ħajkonna ir-rabta bejn il-politika esterna u interna saret biex u is-sorveljanza ta' persuni li hemm ġewwa l-Ewropa u li jridu jitlu permezz tal-frontieri esterni li huma kkontrollati permezz ta' Frontex. Aħna rridu naħarbu minn dan it-tip ta' żvilupp u nerġgħu nevalwaw minn ġdid iżviluppi li kienna dawn l-aħħar snin. L-aħħar kumment aħna neħtieġu nżommu mal dak li aħna nemnu fih. Ma se nġu għal-ftejm ta' Swift per eżempju, għalfej ma se nġu madwar politika ta' sikurta ġewwa Swift per eżempju, għalfej qed nagħtu qed inċedu għal politika ta' Stati Uniti mingħajr ma għal għalihom. U għalfej il-Kunsil qed kollu iktar saħħa minna u dak li jgħid jgħaddi. Ġifiri, ivvutaw għall-emendi u għad-dritti tagħkom għax il-ħaddor ma jistgħux jifutaw fuq rezoluzzjoni jekk kif inhi. Grazzi. Fisem il-Konservattivi u Riformisti eh, eh, eh, Sir Kirkob. Il-ġurisdizzjoni qed nirreferu għalija f'dan id su eżempju perfett tal-Parlament fl-art tiegħu. Waqt li narraf x li tagħmlu rapporter u l-intenzjonijiet ta' valur tagħhom u id iddaħlu kollox f'tekst ta' ta' 27 paġna twassal għal emozjoni eh, li jamħawda u ħafna inqas eh, ta' valur mill-li kena qabel. Aħna wkoll irridu kooperazzjoni fil- silta tagħna biex meta tkun nistitu biex insibu soluzzjonijiet, inneħu korruzzjoni, biex skambu ta' informazzjoni. Imma dan ma jiġi kun skapitu ta' sovranità nazzjonali u l lanqas manda tkun preskrittiva żejjed li napplikaw il-konvenzjoni fuq ir-rifuġjati leġ nusma' qidda ta' 1951 mod xira xorta huwa l-aħjar mod li wieħed jitratta kwistjonijiet tal-ażil nappoġġaw iskambi ta' informazzjoni biex naċertaw illi kodna approċċ ta' li huwa verament ta' ġustizzja eh, li huwa msaħħa permezz tad-daħar sin tad-dejta b'saħħtu u li huwa msejjed fuq prinċipju ta' proporzjonalità u trasparenza aħna nappoġġaw ukoll il-kwistjoni ta' rikonoxximent ehm, reċiproku u rridu naraw illi l-abbuż ta' drittijiet irridu jintraznu u Ehm, permessa kontrolli iktar sikuri u rridu kol taħu Frontex li jħarsu l fruttiri tal-Unjoni Ewropea u l-ġida kontra terrorizmu. Aħna nappoġġaw il-strategija kontra kriminalità organizzata biex nġildu kontra dawn il-gangs li kollhom kummerċ fil-armi u affarijiet oħra u li jaħdmu ma' organizzazzjonijiet fuq il-frontieri u li billi naħdmu ma' organizzazzjonijiet oħrajn Però ma nistax nappoġġaw ċertu affarijiet sakemm dawn il-proposti ma jwaslux għal aktar korporazzjoni akbar. Ja, ironika li nitolbu solidarjetà hija xi ħaġa li solidarjetà ta' bil-fors, solidarjetà titanata mhux ta' bil-fors. Il-mozzjoni nifisa għandha idejja tajbin. Imma sfortunatament sur President passoltu. Nkomplu nagħtu lil nafosna nibnu siġar tal milied enormi imma ma tant nistgħu nagħmlu wisbija. Grazzi Sur Kirkop. Issa fissem il-GUI u NGL, NGL, Signora Ernst, żewġ minuti. Sinjuri, il-GUI NGL mhux se jivvotaw favur din ir-riżoluzzjoni. il programma ta' Stokkolma jirrappreżenta u ma jfaċċax il-sfida enormi qed nħabtu wiċċna magħhom. Aħna għandna xeba regoli illi mhux ta' jkunu però ma sajna dawk li qegħdin jgħixu fl-Ewropa però mhumiex ċittadini Ewropej. Ġifiri, dawn il-persuni mhux se jigwadan jibbenefikaw mill-drittijiet tal-bnedmin e, gwali. Iżda ovvijament, ovvjament aħna nkunu qegħdin nsiħbu mm, mal-karta fundamentali tad-drittijiet tal bnedmin li ħaġa li aħna naqblu magħha imma mm, u Frontex ħajkunu armati sa' sninhom biex jġidu kontra dan l-eksim sejjaħ immigrazzjoni illegali u fisser li dan ifisser li ħajkun qegħdin segu politika ta' migrazzjoni kompletament falluta u dan fisser programm ta' Stockholm falla hawnhekk. Għax hemm differenza enormi bejn il-kwistjoni bejn l-idea ta' sikurtà u libertà. Il-libertà vera ma stax iżdiġ minn sikurtà imma wkoll nistgħu ngħidu għal kontra. Il-libertà mhijiex xi ħaġa illi wieħed jista' joqgħod eh, ġebbet fuqha. Istokkolma eh, tidna konferma tal-ostruzzjoni fis-stazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq sigurtà f'dan il-database enormi segreti li ser waqfa mm, kol hemm kooperazzjoni bejn qawwi tal-pulizija dan ifisser illi l-idea kollha li għandna ta' dritti ta' persuni li jkunu Maħnu ah, dawn ħajkun minnu. Rajna, milu, rajna, eh, kien hemm l-anniversarju tal- eh, ħajta Berlin li waqa, però ma jidhirx li l-Ewropa xorta waħda daqshekk libera. Grazzi. Sul Borgesio. Grazzi. Il-programm ta' Stokkolma u għal xej meta nqisu il tiġijiet tal-Unjoni Ewropea u ma jiex importanzi li tal-Italja per eżempju fuq fritt speċifiċi. Wieħed ma jħares lejn strateġija ta' aggressjoni lejn il-kriminalità organizzata. Jien smajt ħafna li se affert li se jsiru u fuq ħafna eh, kwestjonijiet ta' tħassib ta' kriminalità, imma issa mill-klima l-flatti ridu ngħaddu għax l-Ewropa titamel palma tamil Italja ġiddi li eżempju għal kulħadd fil-mod kif qed titratta l-organizzazzjonijiet mafjużi. Grazzija l-Ministru Maroni. L-Unjoni Europea ma tittamel xejn f'dan id-dan għal dan il-għan. Aħna rridu nagħtu nifżdit għal dan ir-reġim legali komunitarju biex fuq livell Ewropej konna ġida kontra inkella konna organizzazzjoni kriminali li ħaddu minn banek u organizzazzjonijiet oħra finanzjarji bil-libertà kollha. Rigward il-frontieri ta' nofsinhar tal-Ewropa, il-ftehim għal-Libja li jitsa taħdem f'dak nixqasam l-Italja, forsi tista' taħbad wiċċa ma' diffikultajiet jekk l-Unjoni Ewropea ma żommx l-impenn tagħha li tukop finanzja il-faċilità tal-kontrolli ta' dan il-frontiera fejn hemm influssi kbir ta', vjaġġar ta' dawn l-immigranti illegali rigward episodju ta' razzizmu kontra persuna ta' kulur li jina jiena nixtieq infakkar ħafna prerdi oħrajn eh, ta' epizodi eh, ta' rasizmu kontra l-bojot li saru esempio, fil-klab dwek u li jisiru kol fil-taħt mm, eh, reġim ta' Mugabe u oħrajn, u passijiet oħrajn fl-Afrika tisem ħafna li jitkanu dwar kontra s-suwet imma hemm ukoll hemm rasizmu kontra l-bojot u kontra l-Ewropej. Inscritos por un minuto tira la palabra il señor Melzer. Grazzi. Issur sur Milse. Inirġidu kontra kriminalità organizzata u immigrazzjoni legali u għatħassib importanti imma rridu ngħidu illi mill-11 settembru 2001 il-ksur ta' drittijiet ċivili s suktaw taħt il-programma ta' Stokkolma il-restrizzjonijiet ta' ħarsin ta' data u tħassib hemmhekk neħew qed jiġru marba. Iċ-ċittadin Emmin qed jieħu il-data ta' ċittadin u jużaha l tiegħu. U għan inġusti. U dan huwa din hija kriminalità organizzata wkoll. Imma emmin qed jipprova l-opinjonijiet illi mhumiex korretti politikament u jillimitam u, u forsi jikriminalizzom. Din hija dawn affarijiet li aħna rridu waqfu. Grazzi Sur Mulza. Daddu mela l-kelima l-imis. Is-Sur Cassini. Grazzi mill-Kummissjoni fuq offert konstituzzjonali li jiena u eh, jiena rrifjutajt il-kariga ta' rapporter fuq dan id dokument flimkien ma il-rapporter ta' kustjoni ġuridiċi. L-ewwel darba li kont nara l-artiklu 51 u naħseb illi dan kien soddisfaċenti f'didaw tal-kooperazzjoni li il-rapporters kooperaw bejnietom. Kien hemm problemi serji però u zvantaċi serji speċjalment dak li nġaqsam perdu ta' żmien u, l-problema bejn il-kooperazzjoni bejn daw rapporters u l-emendi kemm xi 500 minnhom. Ma dam mhux minħabba l-problema ta' artiklu 51 innifsu, imma minħabba qas osra ħafna biex li kellna biex noħorġu b'dokument li proponu fl-10 ta' Deċembru l-Kunsill ovvjament li dawn il-problemi kienu ser jinqalaw. Jida naħseb li jridu narfu il-validità tal-artiklu 51 li applikat għall-ewwel darba. Id-dokument illi huwa mressaq din il-Parlament ma jistax eh, ma jistax niddiskrivi 50 sekondi li għandi, imma nista' ngħid li jiena sodisfat illi il-sistema ta' kodeċiżjoni bħala sistema ta' eh, eh, leġislazzjoni ordinarja waħda tajba għaliex immigrazzjoni hija problema Ewropea mhux tal-istati membri waħedhom U din tama li din jinterpretazzjoni wkoll tal-Konsilju ta' Kommissjoni. Din hija problema komunitarja Ewropea għaliex jekk inħarsu lejn kooperazzjoni bejn il-Parlamenti Nazzjonali, ma mhumiex gwardjani qegħdin għassa li provaw jifissaw il-limitazzjonijiet. Onna e, ma dritt, qed nitkellmu drittijiet tal-bniedem li jaftaħ l ħarja hija il-ruħ tal-Unjoni Ewropea. U aħna ma nistawx nitkellmu fuq id-dettalji tal-fit-twettiq tal program ta' Stokkolma, aħna irridu sempliciment fuq livell ġenerali, però huwa eh, pozittiv u jrid ikollna aktar ħin biex biex biex imbagħad eh, fit-tieni fażi innemen daħn il-fina ftit. Signor Casini. Grazzi l-Sur Casini. Sex minutu nofs. Is-Sur Lopez Aguilar. Grazzi, President. Xtaqt nibda billi nifraħ eh, l-Presidenza, il-Kunsil, Kummissjoni għal xolom biex jipromuovu dan il-programm ta' ħames snin fil-qasam ta' ġustizja, ħelsin u f'sigurtà. Tlet kumitati tal-Parlament ħadmu fl-imkien fuq din il-kwestjoni, speċjalment għal xaqsam artiklu 51 Aħna ħassejna li kien urġenti il nieħdu passi urġenti biex inwetqu dan il-qasam il-ġdid, speċjalment twetti eh, ta' trattat ta' Lisbona u dan ifisser il-Parlament Ewropew issa se jkun ko-leġislatur f'numru dejjem ikbar ta' oqsma ta' linji ta' politika. il status ta' legali tal-Konvenzjoni ta' Drittijiet Umani u kol dan huwa pass kbir il qudiem Il-libertà m'għandix tiġi sottomessa għas-sigurtà. F'ħafna kostituzzjonijiet Ewropej dan huwa ċar. Aħna rridu nifmu illi eh, drittijiet fundamentali ta' ċittadini, l-azil, l-immigrazzjoni is-sigurtà tal-frontieri esterni, kooperazzjoni tal-pulizija biex ninfurzaw l-arfin ta' sentenzi post pajjiżi oħra, l-arfin ta' drittijiet individwali kif ukoll kooperazzjoni tal-pulizija kont fil-ġlida kontra l-kriminalità, naraw li dawn ma kollha sma fejn aħna ħdimna bisħieħ biex aħna ntejbu il-dokument oriġinali Aħna rinforzajna u koll klausula kontra diskriminazzjoni, specialment kontra n-nisa u persuni taħt l-età. Kif ukoll għanna impenn fil-ġlida kontra is-sessi u fuq dwar l-azil aħna menija ċara illi dan kollu mhux biss eh, huwa marbut ma' eh, immigrazzjoni illegali ma' stat membru biss. Dan huwa din hija problema ta' kulħadd. Aħna wkoll sħaqna l-importanza li trid tingħata lit taħriġ għal dawk il-professjonisti legali biex ikonna aktar kooperazzjoni u bekk il-liġi tagħna jkunu aktar u viċin xurxin. U dan ifisser li aħna jkollna miżuri u strumenti komuni biex inbidlu l-Unjoni Ewropea f'żona tas sew fejn titwetta l-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà il-Parlament se jivvota għada u il-Parlament se jivvota fuq dan il-rapport fil-fat eh, li ħadmu fuq dawn it-tlet eh, komitati u l-messaċ ewleni huwa dan ċittadini li aħna jimportana dwar drittijiet fundamentali, il-libertà, il libertà il-ġlida kontra il-kriminalità u terrorizmu internazzjonali. Aħna rridu nħarsu l-vitmi kollha ta' dawn eh, l-atti kriminali, partikolarment il-terrorizmu. Ma naħsibx li il-ċittadini jifmuna jekk aħna ma nwettqux dan u għalhekk jiena eh, ninkoraġġikom illi intom tivvutaw favur eh, dan kollu għada. Grazzi ħafna, il sinjura Entfeld. Grazzi President, l-ewwel net jiena nista' ngħid li jiena sodisfatta dwar eh, bil-kliem li nasmajt mill-Presidenza dwar il-kooperazzjoni mal-Parlament iżda kont nippreferi li il-Presidenza jieħu il-proposti tagħna. Naf li l-Kunsill hija ukoll ikompli fid-direzzjoni li huwa qed jiffoka fuqu u qed jinjora mbagħad il- dawk l-aspetti li qegħdin joffru l-Parlament. Umbat il-kollega tiegħi wkoll tatna eżempju ċar ħafna ta' xi ħaġa li rridu nfakru li żewġ gruppi ewlenin politiċi. Inti ma tistax testendi l-ugwaljanza għal ċerti gruppi u mhux oħrajn. Kien hemm mumenti, onorevoli membri, meta stati kienu jintervjenu fuq il-libertà eh, reliġjuża ta' persuna fuq min xtaqu eh, jizzewġu. Dawn huma però żminijiet li issa għaddew fortunatament l-ebda stat membru muwa se jirrifjuta li jirrikonoxxi żwieġ legali fi stat membru ieħor anki jekk dawn huma żwiġijiet bejn persuni tal-istess sess u allura nittama li gruppi konsidraw daw l-emendi li dajfu il-ħarsin u drittijiet. Jina għawnek għed nindirizza il-grupp soċalista għawnek. Aħna dal-waqsa niċċelebraw il-jum kontra diskriminazzjoni nittama li kullħat fil-Unjoni Ewropea li l-inmis l-orientazzjoni sessuali u religjon jistaw tassaw ikollhom ħarsin minna ħatana. Grazzi ħafna. Is-Sur Tavares, minuta. Grazzi ħafna. Jiena naħseb ikun aħjar jekk ikonna program ta' Stokholma ta' sew sħiħ, iżda jidirli illi aħna maħniġ qed nilħu l-aspettattivi. Dan il-program huwa vak mhuwiex konklusiv, qed ikon għawis ġeneraliżmi fih. U m'għandniex kontroll ta' eh, tad-demokrazija, m'għandniex u eh, ukoll l-aspett tal-parlamenti li wkoll jistgħu indirizzaw aspetti pratiċi. għal dak li għandu xaqsam ġifiri program li huwa nieqes minn konklużjonijiet saħħithom. Issa dwar politika tal-immigrazzjoni, Aħna qegħdin insegwu it-twettiq ta' dan il-punt iżda jiena nħoss li ma bmanix biżejjed dwar l-immigrazzjoni, speċjalment dwar l-immigrazzjoni tal-staġuni. Grazzi ħafna sur Batinissa. The Stockholm program is part of creating a common Dan huwa sistema komuni ġudizzjarja madwar l-Unjoni Ewropea u dokumenti qed jirreferi għal fatt illi l ħajja ta' ċittadini ikun aktar faċli. Issa jiena xtaqt ngħidilkom din is-sistema komuni x'għamlet għal ħajja ta' persuna partikolari. Andrew Simonin żagħżugħ eh, kien mabawt ċipru fuq eh, akkuża ta' ħtil. L-evidenza kontriħ ma kienx eh, tassew iżom f'orti Ingliża kieku u l-evidenza u kolija kontradittorja u l-evidenza u dak li taw l-evidenza jidru li ma biss stqarrijiet miktubi mill pulizija u ħafna ġew imġela jiffirmaw stqarrijiet illi mbagħad u ma irtiraw. U il-qorti tal-appell f'Londra kien jaf illi ma kienx hemm evidenza kontra dan iż-żagħżugħ. Iżda huma kellhom jibatuh ċipru għaliex taħt il-mandat tar-rest Ewropew ma setgħux iwaqfuh. Il-qrati Ingliżi ma jistgħux iħarsu il-ċittadini Ingliżi minn dawn it-tipi ta' arresti u akkużi inġusti aħna kenna zona ta' sew tajba ta' libertà ħelsin u sikurtà qabel ma tħanna fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea edha tkisser il-ħarsin li aħna kenna għal snin twal u se jeqret ukoll il-ħajjiet ta' persuni. Il-programm ta' Stokholma jista' jkun kontra eh, dwar il-ġustizzja, iżda ġustizzja ta' sew maħniex qegħdin naraw f'dana kollu. U allura biex ta' sew ikonna ġustizzja irridu noħorġu mill-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Is-Sur Obermeyer, minuta. Grazzi, President. Il-programm għandu ħafna idejat utli u għanna għanna nilqaw il-fat li se niġġieldu l-pornografija ta' tfal, jew networks ta' terroristi, jew kriminalità organizzata database tal-impronti digitali u kol u għappasta jep il-qoddim iżdan batir tikonna u kol kontrolli biex nizguraw li dan kollu ma jkonnix ma jwasanix għal stati ta' kontroll zejjed irridu nizguraw li ma jkonnix abbuż ta' dawn id-databases dan huwa dritt fundamentali fl-aħħar mill-aħħar. Il-privatezza tal-persuna trid tiġi imħarsa. Irrid ikonna ukoll ħelsin fiħdan l-istat. Għal dak li nsaqsam il-liġi tal-azil, aħna nħossu li irridu nkunu ċari fl-istqarrijiet illi minar armonizzazzjoni ta' kondizjoni ekonomiċi dan kollu mus se jaħdem. Il-popli dejjem se jimxu f'dawk l-inħawi fejnem eh, postijiet aktar siguri fejnem pagi aħjar u allura l-armonizzazzjoni ma tfitx twassal għal situazzjoni fejn aħna qed nagħmlu sajlem shopping. Sur President, għalina zona ta' ġustizzja, libertà u sikurtà hija il-proġett il-kbir illi jmiss ta' l-Unjoni Ewropea. Fuq l-istess linji jiena ngħid bħalma kien proġett kbir is-suq eh, intern tal-Unjoni Ewropea żona ta' libertà ġustizzja u sikurtà għaċ-ċittadini kollha tal-unjoni ewropea. kif ser naslu? ser naslu permezz ta' dan il programm ta' stokkolma li huwa programm ta' ħidma għal eh, ħames snin sħaħ programm vast illi kopri diversi oqsma differenti taħt il kappa ta' libertà ġustizzja u sikurtà. ir-riżoluzzjoni tal parlament tpoġġi l prijoritajiet politiċi tal-Parlament Ewropew f'dan il-kamp. Pereżempju fil-qasam tal-immigrazzjoni impoġġu l-prijoritajiet tagħna dwar il-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali kif ukoll dwar politika komuni eh, favur l-ażil illi tkun mibnija fuq solidarjetà vera u solidarjetà obbligatorja. Irrid ngħid illi l-Parlament Ewropew għandu rwol siewi ħafna u se jilgħab ir-rwol tiegħu b'mod kostruttiv ukoll fil kodeċiżjoni eh, illi ser ikollu wara t trattat ta' lisbona. l-aħħar punt hemm ukoll ċertu differenzi politiċi anki fl intern ta' dan il parlament għaliex le hawn gruppi differenti politiċi u għan differenzi politiċi imma ippermettuli ngħid u nagħmel referenza b'mod partikolari għall kollega Janin Hannes Plescher illi nirrispetta ħafna imma id drittijiet tal bniedem huma priorità politika għall grupp tal partit popolari ewropew ukoll u drittijiet tal bidem mhumiex Eh, monopolju tal-grupp liberali f'din il-Kamra. Aħna ma naċċettawx li l-grupp liberali jippretendi illi l-prinċipju ta' non diskriminazzjoni hija xi monopolju tiegħu. Aħna nemnu f'dan il-prinċipju, però inqisu wkoll li hemm il-prinċipju ta', ta sussidjarjetà illi jfisser illi għandna nirrispettaw ukoll is-sensittivitajiet nazzjonali fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Ma ninsewx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 għadhom kemm fakruni li qegħdin lura ħafna il-lum u għal daqstant nitlob li l-kollegi kollha biex jirrispettaw il-ħin tagħhom għaliex kalla mhux se nkunu nistgħu nispiċċaw id-dibattitu tagħna. Il-kellem li jmiss għal żewġ minuti u nofs u għassur sur Luigi Berlinguer. Għanna żewġ eh, aspetti differenti hawnhekk. Għanna sigurta fuq naħa u mbagħad l-applikazzjoni ġuridika fuq anki fuq il-kamp ċivili. Is-sigurtà hija dritt illi inti ma tiġix aggredit fix-xogħol li tkun tista' timxi fit-triq mingħajr periklu li inti ma tbatix violenza jekk inti mara ma tkunx espost għal atti ta' terrorizmu. L-istati u l-Ewropa jridu jiggarantixxu is-sigurtà iżda sigurtà li twassal ukoll għal libertà imbagħad jista' jwassal ukoll li ma jkonniex ċertu libertajiet u allura dan jista' jwassal ukoll għal atti ta' barbarizmu bħal Guantanamo. L-Ewropa qiegħda tħares id-drittijiet irrid ikonna bilanċ bejn id-disciplina eh, kontra il-violenza minnaħa unbat li aħna nħarsu il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadina tagħna li aħna nħarsu il-ħajja ta' kuljum tagħhom, ix-xogħol tagħhom, l-edukazzjoni tagħhom u dan skont il-liġi Ewropea. U hekk din hija l-Ewropa mibnija fis dan l-istati. Is-soċjetà Ewropea hija iktar maquda hemm mobilità aktar intensa milli qatt qabel, il-mobilità issa hija dritt il-frontieri bejn l-istati mumiex ħitan. Huma networks u bejnietom aħna qegħdin naddu il-valuri tagħna. Stockholm, il-programm ta' Stockholma huwa idea ta' kooperazzjoni ta' pulizija u għarfien reċiproku. Ġustizzja Ewropea, nazzjonali kif ukoll Ewropea, ifisser illi jkollna ċittadin Ewropew u mħallef Ewropew kif ukoll nazzjonali u, u komunitarju. Aħna għanna liġijiet komunitarji iżda dawn ukoll jaslu ukoll mill-inġiba ta' min iħaddem, min jaħdem, min jistudjan maġistrati anki nazzjonali u kol il-networks Ewropej bejn dawn il-loqsma ta' kooperazzjoni. Ġifiri, għawnek għanna proċess bottom-up Il-Parlament għamel sforz kbir b'din ir-riżoluzzjoni u jiena nittama li hawnhekk ikun appoġġ b'votazzjoni eh, pożittiva kbira. Aħna ħdimna bisħieħ fuq dana kollu. U nafu li t trattat ta' Lisbona da ma daħlitx fis-seħ. Iżda hija preżenti, edha fostna. Pala kunsil nishtiqkom li intom tikkonsidraw dak li aħna ħdimna fuqu u bekk tikkonsidraw il-proposti tagħna. Kollega Berlinguer, un minuto para la... Grazie, Sur Berlinguer. Issa Signora Sarah Latford. Il-President ta' Svediza għana nifirħula għal-mod ta' kif ħadmet fuq il-kwistjoni ta' drittijiet ta' proċess ġust fl-Ewropa kollha. Din hija importanti ħafna li takkumpanja wkoll il-European Arrest Warrant li nassiguraw li ehm, rikonoxximent reċiproku għandu wkoll jiġi bbażat fuq dawn is-sistemi nazzjonali għaliex mhux il-każ fil-preżent hemm ħafna nuqqasijiet. Jien ukoll naf li l kostituent eh, Sir Andrew Simiu li kien Eh, meqjus bħala barrani u ma natax bejl. U kienem nuqqas ta' evidenza u kol. Issa l-appell tiegħu sermur fil-qorti tal fil ta' drittijiet tal-bniedem. Din hija ta' ħasra. Għaliex? Dan qed jitratta trattament ta' ċittadin wieħed tal-Unjoni Ewropea minn stat membru ieħor għal daqstant hija xokkanti li din se tispiċċa ġewwa Strasburgu. Irridu noqogħdu attenti għad-drittijiet tad-difensuri għaliex se jkollna l-istess kat pass tas-sur semiju u din tħassar il-kwistjoni kollha tal-European Arrest Warrant u dan qed jiġi ġewwa pajjiżi sfortunatament. Grazzi ħafna Sinjura Latford is-sur Trienta Filidis għal minuta. Huwa importanti ħafna li nsibu bilanċ bejn is-sigurtà fuq naħa u u l-fatt li aħna rdibqaw fiċ-ċentru tal-programm ta' Stockholm, ma minkejja dan kollu l-Unjoni Ewropea tadotta u tapplika miżuri illi jwaslu għal ħolqien ta' sensila ta' entitajiet ta' informazzjoni li jimbat jaksur ta' drittijiet tagħna fundamentali għax kulħadd ikun sospett u bad. Mhix kollha ċettabbli li immigranti dejjem huma kriminali laqas. Aħna rridu li jkun hemm dispożizzjonijiet fejn l-azzjonijiet eh, jiġu mwettqa' u wieħed u jiġu kontrollati u wieħed ma jistax kun jaf eżattament xi jkunu konsegwenzi kollha tal dispożizzjonijiet. Sur President Sinjuri, jena nistanajt li f'rigward tal-ġustizja fl-Unjoni Ewropea, program ta' Stokkolma huwa l-iktar ambizjuż, l-iktar inizjattiva ambizjuża għal ħafna snin. Jena kontent li wieħed mill-idejat fundamentali tal-programm huwa li jiffaċilita l-ħajja tal-bniedem. Ovvjament l-implementazzjoni tal-programm ta' Stokkolma ser tkun kondizzjonali u ser tkun dittependi fuq il-kultura vera tal-ġustizja, l-approċ il-ġdid lejn il-liġi u wkoll u importanti li il-portal ġustizja jibda jaħdem. Il-regola fundamentali li kolna fiduċa reċiproka f'xuxin u fis-sistemi legali ta' pajjiżi oħrajn. Għaldaqstant huwa importanti li nsiru nafu l xuxin u kon nifurmaw kultura ta' vera għal ġustizzja. Dan jista' jiġri biss jekk ikonna politika tajba biżejjed li tiffaċilita jkollna xi programmi ta' skambju korsis ta' taħriġ b'mod partikolari għal l-imħalfin tal-prima stanza u kol u importanti li n-modernizzaw il-kurrikulum tal-università fil-komunità kollha. U importanti li nenfasizzaw L-importanza tal-portal tal-e-justice għaliex dan għandu jipprovdi data importanti ħafna u data tajba ħafna li tista' tgħin liċ-ċittadini li jridu ehm, jitrattaw l-affarijiet legali tagħhom. Għandu wkoll jipprovdi mezzi ta' komunikazzjoni għal persuni li huma impjegati fil-qasam tal-ġustizzja. Jiena kuntent li Kummissarju Barrot tkellem dwar dan. U wkoll importanti li ntejbu u nżidu l kooperazzjoni fir rigward tal-ġustizzja l-impjegati, iċ-ċittadini għandu jkollhom instrumenti u għandhom ikunu jafu kif ser insolvu l-problemi legali tagħhom fis Ewropew. Il-programm ta' Stokkolma jagħtina l-opportunità li nuru li ċittadini tagħna l-istituzzjonijiet Ewropej jistgħu jirrispondu għal bżonnijiet tagħhom stess. Grazzi, issa żewġ minuti għas Sinjura Gurmaj. Nirringrazzja l segretarjat għal din ir-riżoluzzjoni. Il-programm ta' Stokkolma jista' jiġi meqjus bħala pjantazzjoni pragmatiku għal Ewropa iktar sikura u miftuħa u għal iktar azzjonijiet din qed tikkontribwixxi għal kooperazzjoni pratika mal istituzzjonijiet tal-infurzat tal-liġi rati u servizzi tal-immigrazzjoni titejjeb is-sigurtà dritt tal-liġi u wkoll tad-drittijiet tal-kull individwu, però jew wkoll ħaġa eh, komplessa ħafna jien nixtieq nenfasizza l-importanza tal-prinċip ta' konverġenza din hija ħaġa importanti għall bini tal-Istat tal-Ewropa din hija mibnija fuq il-prinċipju ta' tadbir tal-informazzjoni kollha u l-intelligenza kollha li hemm fl-Aġenzija kollha tal-Unjoni Ewropea. L-interoperabilità tas-sistema tal-informazzjoni għandha tiġi milħuqa biex bekk eh, l-Aġenzija kollha jkunu jistgħu jsibu din l-informazzjoni. Dan huwa valur miżjud tal-proposta tal-Kummissjoni, dawn il-kwistjonijiet kollha li għandhom xasmu ma' diskriminazzjoni, diskriminazzjoni bejn is-sessi huma mniżdin fid-dokument. Jekk intom tiftakru li dan huwa ferm importanti biex ikonna eh, zona ta' sigurtà u ta' ġustizzja wara li jidħol fis-seħet it-Trattat tal-Lisbona. Dan huwa rwol importanti għaliex issa l-Parlament huwa kol-leġislatur wara li tħol fis-seħ Lisbona. Dewni huwa importanti ħafna l-libertà, ġustizza, drittijiet fundamentali f'dan il-kuntest anka l-privatezza. Naħseb li dawn il-valuri inbidlu xi ftit skont il-klima ġenerali u politika, però rridu nsibu wkoll bilanċ fost dawn l-affarijiet kollha nixtieq innefasizza l-punt li l-kampanja tal-PS qed poġġi l-itfal fuq qudiem net. L-intenzjonijiet politiċi tiegħi huma li nassigaraw nassiguraw li jkun hemm drittijiet ugwali għat ċittadini kollha fl-Unjoni Ewropea. Iċ-ċittadini tagħna għandha bżonn politika tal-immigrazzjoni pragmatika u bbażata fuq regoli ċari għabbażi ta' solidarjetà u trasparenza din għandha tkun ta' benefiċċju għall stakeholders kollha tikkontribwixxi għat kabbir ekonomiku tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri kollha li għandhom bżonn immigranti għal bħala ħaddiema. Grazzi ħafna tal-azzjoni tagħkom. Proset Zita inti irnexxilek titkellem żewġ minuti però ma nafx jekk l-interpreti irnexxilhomx isegwuk għaliex kont qiegħda taġġel wis u kont qed nara il il-bozza l-ħamra t-tixa l-ħin kolla. Jek dawn n-nixxilom għallura nishtiq unifirħulom l-interpreti. Minix qed nara lil kollega tagħna is-Sur Alvaro. Qed ipoġġi x'imkien ieħor forsi? Le? Allura jew ngħaddu għal kellimni jmiss. Il-Sur Pascal Gurni? Is-Sinjura anzi, Pascal Gurni jgħid il-President. Grazzi. Sur President, Ministru. Jiena mhux se nerġa' nirrepeti l-punti kollha li li semmew il-kollegi fuq ġestjoni l-immigrazzjoni, però nixtieq ngħid li spazju legali Ewropew jista' jkun possibbli biss jekk ikollna eh, fiduċja reċiproka bejn l-Istati membri għaliex irridu ninvolvu il-rikonoxximent reċiproku li huwa ferm importanti għal ġustizzja fl-Ewropa. Sar progress issa fl-aħħar 15-il sena, però hemm xi nuqqasijiet rajna li għamnu qasijiet waqt li konet natu fuq dan il-dokument u nisperaw li wara li trattat tal-Lisbona jidħol fissa jkun hemm xi differenza fi rigward tal-ġustizzja u l-affarijiet interni ser ikun hemm iktar leġittimità fi rigward ta' ċittadini. Bħala xedaw rapporter fil-Pepe Edward dan jena naħseb li kienem ħafna kwistjonijiet li tresqu qudiem il-Kumitat tal-Petizzjonijiet Dwar moviment ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea nifisa, jiena nixtieq insemmi xi problemi li ġew assoċjati ma' rikonoxximent reċiproku dwar pereżempju ċertifikati, kwalifiki, eċetera. Ukoll il Zwiġijiet bejn persuni ta' sessi differenti u kolla da' kwistjoni, u għallura rridnu noqdu attenti fuq dan. Nasab li għanna bżon linji gwida li ġu publikati mill-Unjoni Ewropea mal kemm jista' jkun biex l-Istati membri jkunu jistgħu jiġġieldu dawn l-ostakoli fir-rigward tal-moviment ħieles. Iċ-ċittadini għandhom id-dritt dan il-moviment ħieles u jużaw dan id-dritt. Jiena kontenta li qed nara li strateġija tal-Unjoni Ewropea kontra drogi hija parti minn dan il- l-ispazju ta' sigurta, libertà, sigurtà u ġustizzja. Għalfej però mhux qed nieħdu iktar azzjoni, għalfejn m'għandniex iktar mekkaniżmi biex niġġieldu dan il-fenomenu li qed jaffettwa ħafna żgħażagħ li huma l-futur tagħna. Kif ser nagħmlu biex nipproteġuhom? Ejjew nkunu pragmatiċi fl-istituzzjonijiet tagħna. U għaliex dan huwa fil-fatt dak li qed jistennew iċ-ċittadini min-naħa tagħna. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi Sinjura Gruni, il-kelliema li miss huwa s-Sur Claude Murray sa' minuti. Grazzi Sur President. Din kienet triq twila ħafna minn tempere fejn rajna il-bidu tal-sigurtà, tal-libertà, sigurtà u ġustizja forsi qegħdin nitkellmu wis. f f'pożizzjoni fejn qed naraw Stokkolma u Lisbona jinnaqdu. Hemm xi ċittadini li jemnu li m'għandniex bżonn ta' blueprint biex niġġieldu il- il-libertà u l-sigurtà u l-ġustizja li nixtiequ ħafna. Aħna rridu niġġieldu għal dak li nixtiequ aħna u fil-grupp tagħna aħna ser niġġieldu għal politika progressiva tagħna, però rridu il-blueprint ta' Stokholma l-ewwel. U għandna wkoll Lisbona, allura rridu nieħdu responsabilità tagħna. Il-membri kollha jivvutaw kif jivvutaw għandhom jilleġislaw fuq kwistjonijiet li jaffettwaw lilna, allura din hija responsabilità serja ħafna. U mill-grupp tiegħi Pal per eżempju Lopez Alingwer u Berlingwer qalu li aħna għandna prioritajiet tagħna. Allura, mbagħad ikonna l-libertà, s-sigurtà u l-ġustizzja kif nixtiequ, però irridu nibatu kol messaċ il-Konsil, irridu direttiva kon orizzontali, irridu nġildu għal din il-progressivita, irridu Rikonoxximent reċiproku, per eżempju, biex l-European Arrest Warrant taħdem, et naraw IVA li ridu solidarieta għall-azil bej l-Istati membri IVA, però għallina soluzzjoni progressiva tfisser li dawk il-persuni qed l-azil li huma vulnerabli ikollom l-aħjar rappreżentant. Dawn huma l-punti mill-grupp tagħna u aħna wkoll inħossu li fir-rigward tal hate crimes u kol violenza fuq in-nisa dawn il-kwistjonijiet kollha juru kif aħna bħala grupp politiku bħal gruppi politiċi kollha jistgħu iżidu iktar valura programm ta' Stokholma u jibdew leġiżlazzjoni li tkun tagħmel sens. Fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin f'din is-sitwazzjoni f'din il-logħba, pero għacċittadini ċittadini tagħna din mhijiex logħba. Din tfisser li aħna ser inwaslu u nġibu fisseħ id-drittijiet li huma qegħdin jitolbu kontra eh, kontra terrorizmu fuq is-sigurtà, etc. Allura aħna rrid ikollna responsabilità f'din il-Kamra biex nagħmlu leġiżlazzjoni u ser nagħmlu dan meta nivvuta fuq il-programm ta' Stokkolma u ser niġġieldu għal programm ta' Stokkolma li huwa iktar progressiv u leġiżlazzjoni li hija iktar progressiva. Grazzi Sur Morais. Issa Il-kellim li mis huwa Carlos Kwejla għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Sur President. Sur President Barro. Presidenza, nirgazzja l-Presidenza li l-ek kif ukoll Presidenza Svediża tal-programm ta' Stokkolma li huwa aħbar tajba li jgħidu għal dawk illi l-Unjoni Ewropea biss suq ta' suq intern. Eh, u għaliex din Il-programm jurina li verament ħanaħolqu spazju tal-libertà u ġustizzja, sikurtà. U hemm ħafna opinjonijiet politiċi, nibdew anki kien hemm dawk radikali, ma kollhom importanti. Imma jistax ikollna libertà mingħajr sikurtezza hija anarkija li konna l-kontra hija dittatura u li konna l ġustizzja ma mhux possibbli la mingħajr ħelsin u qas mingħajr is-sikurtà. Tampere kienet eh, timmira lejn il-progress u issa rridu nieħdu l-lanijiet tagħhom u naraw li hemm applikazzjoni effiċjenti tal-regoli tal-istrumenti illi diġà qegħdin fis-seħħ. U ċittadini Ewropej ma jistgħux jiduna bis-serjetà jekk ma jaraw xi ħna effiċjenti. U għalhekk ma jkunx possibbli illi applikaw sistema ta' entry u exit sakemm il-Komissjoni ma toħroġ proposta li turina li di sistema tista' tidħol fis-seħħ fl-2015 jekk dawn iż-żewġ vis laqqas naqafu meta ħajitlu fis-seħ minħabba dawn minn kollu li qegħdin eh, nħabtu wiċċna magħhom dwarhom bihom. U ma jistax ikonna eh, politika tajba ta' migrazzjoni jekk ma jkollna eh, proposti tajbin fuq kif se niġġieldu kontra il-kriminalità u l-immigrazzjoni illegali u traffikar tal-medmin. Ma nistgħux nitilfu iktar ħin fuq kwistjonijiet illi mhumiex jaqgħu il kompetenza tagħna nippruvaw nindaħlu fid-dritt tal-liġi tal-familja li kompetenza tal-istati membri mhijiex biss ħażina mill-lat legali imma għaxi wasanna għal eh, situazzjoni fej ħadd ma ħajkun qed jifhem xejn u ħanitbedu mill-fatt illi fil-ħar mill-aħħar u mhuwiex il-qoffol tal-programm ta' Stokkolma. Grazzi, grazzi sur Coelho, issa Sir Awgi għal minuta. Grazzi, grazzi President. Nishtiq ringrazzja l-Presidenza Svediza u il-Kamra u il-Rapporter. Għamdi tlet punti importanti għal-ġajini. L-ewwel net li jekk mawx leġiżlazzjoni tajba ma nirżqux atti leġislattivi biex nimplementaw jien garantixxu programm konkret, għan mhux se jkun ta' suċċess. Din is-sala ħaj kollha rwol ġdid mhux ħaj sempliċiment ta' toqgħod tisma' ħaj tkun xi ta' konsultazzjoni dak li qed tgħid, imma le ħajkolla ħafna iktar seta u ħajkolla issi bilanċ bejn is-sikurtà u l-libertà li hija responsabilità kbira għall parlamentari kollha tal-Unjoni Ewropea. Apparti jekk jiena nixtieq ukoll nifoka fuq l-applikazzjoni tal-prinċipju tas sussidjarjetà li hija fundamentali. Hemm ħafna li jitkellmu dwar ħtieġa li l-parlamenti nazzjonali jridu jiġu rispettati, hija veru dawn minnu, imma jnixtieq inwissi illi jkun hemm interpretazzjoni fundamentalistika ta' sussidjarjetà li għarriġi dawis mux se tħallina li inwet u l-programma ta' Stokkolma. Jekk kolħat ħajgħodu jizagġira fl-interpretazzjoni tiegħu fuq il-prinċipju ta' solidarieta, moħa naslu qatt u mhux se jkollna regola jew liġi komuni wara il-programma ta' Stokkolma. Grazzi, e, Sur Makovej. Għan referi għas sezzjoni dwar korruzzjoni fil-programm ta' Stokkolma. Iżda tlifna xi partijiet importanti tat test fil-koroper, per eżempju test tal-lum jirreferi għal standards fuq il-korruzzjoni. il greco u għal entità tal-Kunsill tal-Ewropa. Dan huwa essenzjali iżda standards tal-Unjoni Ewropea huma aktar ola minn dawk meta mqabbla mal-Kunsill tal-Ewropa li għandu 47 stat membru. Għal daqstant jiena qed nistaqsi u nħeġġeġ lill kunsill sabiex wassal test b'impenn qawwi kontra l-korruzzjoni. Neħtieġu politika tal-Unjoni Ewropea u mekanizmu ġdid biex niġildu kontra l-frod u l-korruzzjoni mod b'saħħtu fl-Unjoni Ewropea. u Il-programm ta' Stokkolma jrid jirrifletti din neħtieġa u dan l-impenn. Grazzi. Grazzi ħafna, il-kellim li jmiss il sinjur Kashmin. Grazzi, President, nifraħ lil daw kolla li ħadmu għal dan ir-rapport u nifraħ ukoll il-Presidenza aħna nimbidlu mhux biss bil-medjokrità iżda bil-konvinċiment u bil-rida tajba u dan u rajnieh fil-Parlament. Qegħdin nitkellmu dwar il-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja, prinċipji fundamentali. Iżda mingħajr l-ugwaljanza qatt ma ħajkollok dawn il-prinċipji. Dan japplika wkoll speċjalment fil-rigward il-minoranzi li ħafna drabi jkollhom preġudizzju kontrihom u jkunu rappreżentati ħażin it-trattament tal-ugwaljanza huma dawk il-binjiet importanti fis-soċjetà u fil-binjiet tas-soċjetà. U għalhekk nasoċa ruħi u jina kburi li nasoċa ruħi ma' Europa fejn aħna l-koll indaqs. Tkun xi tkun l-etnija, r-razza, l-età, r-razza, s-sess jew l-orjentament sesswali. Europa ta' nies indaqs, President, Ewropa ta' valuri fundamentali. Grazzi, Sur Cashman. Il-kellim li miss? huwa sur Ziobro għal żewġ minuti. Panie Przewodniczący, program Szczytholm. Prezydent, il-program ta' Stokkolma huwa tweġiba għal sfida importanti. Kwistjoni importanti li nissiguraw li kunem sigurta ċittadini. Tweġiba li mhux dejjem tkun waħda sodisfaċenti. Ma neħtieġux li niżguraw li kunem għaqda sħiħa tal-leġizlazzjoni li huwa meħtieġa f'ċertu sma li jkun hemm armonizzazzjoni, iżda għandna bżonn kooperazzjoni bejn il-forzi tal-pulizija kif ukoll entitajiet tal-ġustizzja biex bekk is-sentenzi jkunu jistgħu jissaħħu u l-kriminali nkunu nistgħu nippersegwitawhom u resquhom il-ħabs. Hemm numru ta' elementi li qed iħeġġu kooperazzjoni aħjar. Ħana fokaw hekk fuq tliet punti importanti. L-ewwel nett minħabba l-fatt li l-libertà tal-moviment huwa importanti jridu niżguraw kooperazzjoni tajba bejn l-iskambju tal-informazzjoni fuq il-kriminali li huma ta' teddida kbira l-ordni pubbliku. Mod partikolari qed nitkellem dwar reati sesswali li hija teddida għal dawk li huma l-aktar dajfa u vulnerabbli, jiġifieri t tfal u dan qed nirreferawh għalih fid-dokument saħob rridu nirreferu għal reġistru Ewropew ta' dawk li huma li għamlu affiżi sesswali u dan ir-reġistru rrid ikun aċċessibbli b'mod wiesa għall organizzazzjonijiet li huma interessati biex lhom dawn l-informazzjonijiet hekk meħtieġa. Din il-libertà ta' li għandha tkun akkumpanjata ma' libertà ta' l-informazzjoni li tkun tista' tipproteġi l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Mbagħad irridu niżguraw ukoll li sentenzi fuq is-sekwestru tal-assi tal-kriminali ikunu msaħħa rridu niżguraw li ikun possibbli li nkunu nistaw nsibu l-assi li kienu moħbijin f'pajjiżi oħrajn minnaħa tal-min jikometti r-reat. Dan huwa importanti biex niżguraw li r-reati ma jwaslux għal flejes Barra minn hekk ilkoll naqblu li hija importanti iżda rridu nżommu f'moħħna wkoll li s-sentenzi għal ħabs f'ċertu każi ġustifikati huma l-unika mod ta' protezzjoni għas-soċjetà protezzjoni mill-kriminali u għalhekk irridu niżguraw li din tkun viabli wkoll. Fl-aħħar mill-aħħar nixtieq nuri ringrazzjament tiegħi lejn kull minn ħadem u rrid ntenni għal darboħra li l-mira ta' dan il-programm irrid titejjeb il-kooperazzjoni mill-Istati membri. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddu għal proċedura catch DI ħan kun stret ħafna mal-ħin kollegi U għalhekk jekk kolkom il-kelma ħames minuti u mbagħad minuta għal kulħadd biex eh, ma noqgħodx naqta il-mikrofonu għal xejn. Iżda nkun stret ħafna. Ħanisimgħu l-ewwel ħames kelliema l-ewwel imbagħad ngħaddu bl-ordni ta' gruppi politiċi. L-ewwel kollega li ħejtkellem ħatkun is-Sinjura Korazza Bild. Thank you, Mr. Chairman. Grazzi, Sur President. L-ewwel net nixtieq nilqa il-programm ta' Stokkolma bħala l-aqwa mod l qoddim għad ċittadini tal-Ewropa. U nixtieq nirringrazzja kemm il-Ministru għas kif ukoll Bilstrom għal din il-viżjoni. Fl-aħħar nistgħu mmorru lura lejn darna u ngħidu lil kulħadd bl-ebda distinzjoni li l-Ewropa hija għalikom, l-Ewropa hija magħkom u l-Ewropa hija aħna il-programm ta' Stokkolma ħajkun dak li aħna ħanamluħ u għalek ejja ntuħ ċans, ejja nappoġġawh b'mod u l-aktar wiesa possibbli u nippruvaw nimplementaw mill-aktar fis possibbli. Nishtiq l-ewwel net nirringrazzja speċjalment il-punt li fukajna fuq it-tfal. Fl-aħħar nistgħu naħdmu id fid biex niproteġu tfal, inkluż it-tfal tal-immigranti. Jiena naħseb li huwa tajjeb ħafna li għandna possibilità akbar biex niġġieldu il-kriminalità transkonfinali fil-waqt li nirrispettaw il-drittijiet individwali. Il-kellim jiġi interrott. Is-Sinjura Head. Grazzi, President. Jiena sodisfatt li fil-verżjoni reċenti, l-aktar reċenti tal-programm ta' Stockholma, drittijiet ta' tfal u l-vjolenza kontra n-nisa trattajnijom u għalhekk għandna miżuri biex nġildu wkoll kontra traffikar tal-bniedem. Il-Parlament Ewropew il-votazzjoni tiegħu wasal għal xi tibdiliet fil-programm iżda jiena diżappuntat li xejn ma semma biex ikun hemm strateġija komuni għat-tfal fl-Unjoni Ewropea. Din proponejnija fil-Parlament. Il-Kummissarju Barro qal li l-Unjoni Ewropea għad trid tifoka fuq drittijiet ta' tfal. Fir rigward it-traffikar tal-bniedem jiena disappuntat li l-Presidenza ma għamlitx rabta ċara hawnhekk għal bejħ ta' servizzi sesswali dik hija relevanti ħafna l-Unjoni Ewropea għandha bżonn bżonn bażi legali biex nkunu nistgħu niġġieldu l-vjolenza kontra n-nisa. Grazzi, il signor Kale. Miss Keller, please. Miss um, Keller. Signora Keller, Skużani, għajta President, xiftit punti fuq il-program ta' Stokkolma. Aħna nemnu li il-metaforu tal-bilanċ f'dan il-dokument imur fid-durazzjoni ħażina, xi sigurtà għalina hija biex toffri l-libertà u għalhekk nħarsu lejn din il-metafora bħala kemm xejn li tiżvija dak li jkun. X'tfissru mbagħad meta nitkellmu dwar l-insaħħu Frontex? X'tfisser b'dan? Għax dan ma ġiex iċċarat fl-ebda verżjonijiet tal-programm ta' Stokkolma li jena rajt. Tfisser forsi li hija aktar importanti l-insaħħu il-kontroll parlamentari fuq Frontex u l-nwaqfu l-Frontex milli tibat lura nies dawk li għandhom forsi raġuni li jitolbu għall-azil bħalma kienet tagħmel Frontex din is-sena u għalhekk rrit nara irrid niċċara x'infissru bil-kelma insaħħu għax aħna rridu nħarsu d-drittijiet tal-residenti kollha tal-Unjoni Ewropea mhux ftit minnhom. Grazzi. Il-Signora Jimenez. No cabe duda L-lum hemm nebda dowju l-impenn tal-Unjoni Ewropea fil-ġla kontra t-turizmu u trattat ta' Stockholm, ah, Stockholm aħna nibdew navanzaw dan il-kamp. Eh. Imma fl-opinjoni tiegħi din il-ġlieda eh, qed toħloq problemi bejn l-Stati membri. U issa bit-trattat tal-Lisbona għandna l-possibilità li jkollna urbanizzazzjoni fost il-leġiżlazzjoni biex ma jkun hemmx preskrizzjoni ta' dawk li huma eh, reati terroristiċi li għandhom jikonsolida bħala eh, reati kontra l-umanità biex ħadd ma jkun ħadd ma jiddefendi lit terroristi kif qed għadu qed jiġri bid-dannu li hemm għal vittmi ta' terrorizmu li ġew maqtula. Jiena nitlob lil dal-Parlament li jieħu eh, jaċċetta l-Karta Ewropea tal-Vittmi tat-Terrorizmu bbażata fuq il-memorja ta' dawn nies. L-Onorevole Sirri Gijon. Ħafna minn dak li ntqal illum kien favur il-programm ta' Stakolma u r-riżoluzzjoni ta' għada li se nivvotaw fuqha appuntu hekk tajt bżon li kunem maċċess ukoll għall l-immigranti morda imma id-direttiva fuq in ta' diskriminazzjoni, libertà ta' moviment, ta' ċittadini u għal-familji kollha l-interdizzjoni li xaħat eh, ħares il-minuri u koll imma il suċċess ta' Stokkolma irrit jiġi imkejjel berba kriterji progress għal ċittadini rispett skrupolus għal rwol ġdid tal-Parlament Ewropew il-kwalità tal-implementazzjoni mill-parlamenti nazzjonali u l-profil u li tal-programm ta' Stokkolma biċ-ċittadini tagħna b'mod partikolari iż-żgħażagħ minn is l qudiem irridu Għawnek il-kellima tiġi interrotta. Intervenzjonis della kazzeria dell'oħħo del Presidente. Dan huwa sanna tmiem ta' sessjoni KHDI, sinjuri, jiddispjaċini li l-10 jew 12 kollegi li kienu għadjet jistennew musir jkunu nistan għaddilhom il-kelma, diġà qegħdin wara l-ħin u għalhekk mhux se nkompli nagħti il-kelma. Nixtieq ngħaddi l-kelma lill-Ministru tal Ġustizzja Żvediż biex iwieġeb l-punti li intom għamiltum. Fisem il-Konsil. Grazzi, President, u grazzi għal punti di vista kollha li intom wasaltu. Jiena sodisfatta ħafna li l-membri għandhom livelloli ta' impenn għal dawn id-domandi. Wieħed minnkom għal il-programm huwa ambizjuż u jiena sodisfatta ħafna li qed nisma' dan il Aħna minna xogħol ambizjuż ħafna u dan kien bbażat b'mod prattiku għax provajna kemm jista' jkun naqdu l-viżjoni tagħna b'mod taħsib pragmatiku. Iżda provajna nissalvagwardjaw iċ-ċittadini. Meta kont qed nisma' derli li ħafna nies jaqsmu f'din il-punt f'din il-viżjoni li nieda fil-abbozz tal-programm li qed nitrattaw illum. Meta nitkellmu dwar il-forma, il-kontenut, fid-dibattitu tal-lum forsi ma sibniex il-fokus importanti għax hemm uħut li għadin jitkellmu dwar il-programm ta' Stokkolma iżda oħrajn li qed jitkellmu fil-fatt dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni li id-debattu hawn fil-Parlament. Jiġifieri l-opinjoni tagħkom dwar l-abbozz li l-Presidenza resqet. Xorta waħda insomma. Hemm min li qal l-introduzzjoni tad-dibattitu huwa biss l-introduzzjoni ta' dibattitu għalhekk għaliex qed nitkellmu dwar la bozz meta diġà għandna dokument qudiemna. Iżda l-Parlament Ewropew jinsab biss f'nofs it-triq ta' diskussjonijiet u dibattitu l-affarijiet qed jinbidlu kull ma jmur il-ġimgħa jew fit-tmiem din il-ġimgħa abbozz ġdid ħajjitressaq. Kim min kien li qal dan li qegħdin nitkellmu dwar dokument antik Jekk tħarsu lejn il-sit tal-Kunsill, dejjem tkellimna dwar il-verżjoni l-aktar aġġornata tal-abbozz. U allura jekk hemm xi membri li jridu jżommu ruħhom aġġornati u jaraw kif id-diskussjonijiet u dibattiti qed iwasslu għal tibdil għall abbozz e kif jitfassal idħlu fuq is-sit fuq l-internet li qed nippubblikaw kull ħin b'mod aġġornat. Trasparenza u l- ftuħ huwa l-aktar importanti għalina, għalhekk għandna diskussjonijiet fit-tul u jekk fil-modi ma stajtux titkellmu hawn fil-Parlament ibatunna email, ibatuli email beatrisk.esk.justice.ministry.se jew inkella tistgħu isibu l-email tal-kollega tiegħi fuq is-sit tal-internet ukoll. Qegħdin naħdmu b'mod modern u għalhekk it-trasparenza hija triq il-qudiem fir rigward il-Presidenza Svediża. Inħares il-qoddim ma' riżoluzzjoni tagħkom għax jider li hemm appoġġ kbir għal programm minn dak li intomettu. Intomettu xi kummenti differenti u enfasizzajtu fuq ċertu punti ta' riżoluzzjoni. Għan nieħdu nota ta' dawn il-punti u hemm kwistjonijiet politiċi li jien nixtieq insemmi hawnhekk. Kien hemm żewġ membri li tkellmu dwar ċertu eżempji dwar kif l-istati membri eh, jistaw jkunu affettwati mill-programm. Ħassejtu forse li l-programm ta' Stokkolma mhux proporzjonat u hawnhekk jien nixtieq ngħid li l-istati membri xi kultant ma jafdawx biżejjed fil-sistemi legali ta' kull stat għaw nistaw najdu zoċ affarijiet, nistaw najdu l-ċittadini biex jibqaw id-dar fil-pajis tagħhom għax il-sistema legali hija aqwa hemmhekk, Iżda jekk taħsbu li ċittadini Ewropej ħajkomplu jaqsmu l-frontieri biex jużaw kemm jista' jkun mod l-aħjar su intern, irridu naħsbu kif nistgħu ntejbu il-drittijiet tal-proċedura ta' ċittadini madwar l-Ewropa kollha u l-programm ta' Stokholma titkellem propju fuq dan. Għalhekk jiena sodisfatta li stajt nagħmel l-ewwel pass il qudiem lejn titjib ta' drittijiet ta' proċedura ċittadini sabiex nkun nistgħu nigarantixxu li kulħadd li jekk ikun akkużat minn reat jew ikun vittma ta' reat ikun jista' jikseb lajnuna għal servizzi ta' interpretar u traduzzjoni. Diġanna l-Konvenzjoni tal-Konsil tal-Europa, zda issa qed nwet kollox fil-prattika u dik tagħmel differenza kbira reati ekonomiċi, korruzzjoni, dak kollha li ħasbu li l-programm ta' Stokkolma kien dajja fuq dawn il-punti jiena naħseb li semmejna l-Greco fil-programm tagħna iżda m'għadniex li aħna ħanżammuha fuq livell baxx ta' ambizzjoni. Li għedna fil-verità huwa li għandna numru ta' affarijiet li rridu nħarsu lejhom. Waħda minnhom hija li naħdmu mill-qrib ma' din l-istituzzjoni importanti. Rridu naraw li naslu għal flejjes biex nkun nistgħu niġġieldu kontra l-kriminalità organizzata. Tkellimna wkoll dwar is-sussidjarjetà. Jiena naħseb li l-proposta li qegħdin niddibattu dwarha bħalissa hija ċara ħafna fuq dan il-punt. Aħna najdu li l-kooperazzjoni fl-Unjoni Ewropea fuq livell legali għandu jkun valur miżjud Naħseb li l-istati membri jistaw jamlu l-aħjar li jibħallu l-affarijiet fuq il-livell tal-istati membri mbagħad naraw li nitrattaw l-affarijiet fuq il-livell istituzzjonali. U għalhekk mhux qegħdin nirsu l-kallijiet tal-istati membri iżda qegħdin nżidu xi ħaġa aħjar li tmur li lin minn dan li tista' tkun ta' benefiċċju għad ċittadini kollha tal-istati membri differenti. Fl-aħħar fir rigward l-integrità u l-protezzjoni tad-data din hija dibattitu importanti ħafna Naħseb li kien Mario Borghezio li tkellem dwar dan il-punt u qal li kien hemm punti ta' tħassib ewlenin fir-rigward il-protezzjoni tad-data fil-programm ta' Stokkolma fir-rigward il-monitoraġġ u databases kbar u għamel fil-fatt tqabbil bejn ix-xogħol tagħna f'dan il-qasam u s-sitwazzjoni fil-ġidjar antik u l-pajizi komunisti li kienu konna fl-Europa. Jena naħseb li argument bħal dan ma jorboċ ma' realtà fil-levant tal ġermani ma kienx hemm demokrazija, ma kienx hemm protezzjoni tal-dejta u l qasadetit fundamentali tal-bniedem. U dawn huma tliet eh, sisin tal-valuri tagħna fil-kooperazzjoni. Fil-programm ta' Stokkolma aħna qegħdin insaħħu u niċċaraw regoli fir-rigward id-drittijiet tal-bniedem, il-protezzjoni ta' data u drittijiet demokratiċi wkoll. B'ħafna mod qegħdin insaħħu dawn loqsma differenti. Aħna neħtieġu l unjoni Ewropea taħdem biex ikollna strateġija ta' informazzjoni li titkollha bilanċ minn mod minn naħa l-skambju metodiku tal-informazzjoni, protezzjoni ola ta' data biex nkunu nistgħu nipproteġu il-ġestjoni il tad-data u s-sigurtà tad-data. U għalhekk il-membri eh, kun aħjar li li jaqraw il-parti tal-abbozz fuq dan. Fil-fatt konna infaħra mill-Ombudsman Ewropew li jitkellem dwar li jħossib il-kwistjonijiet tal-protezzjoni tad-data. Biex intemm hemm wieħed mill-membri li qal li rridu nkunu konkreti u hemm ħafna affarijiet tanġibli konkreti fil-programm ta' Stokkolma fejn issa qegħdin nimxu f'affarijiet konkreti, qed nimxu fuq il-fatti. Nafu l-impressjoni ta' ħin iżda fil-ġejjin ħatmur għallar is-sitwazzjoni. Għaliex intom ser taħdmu magħna fil ġejjieni jiġifieri stadju li jmiss l-stadju ta' implementazzjoni tat programm ta' Stokkolma fejn nitrattaw il-partijiet differenti. Hemm ħajkun hemm pressjoni ta' ħin u ħafna sfidi qudiemna iżda wkoll ħafna opportunitajiet biex nagħmlu differenza. Għalhekk nirringrazzja l-kulħadd tal kummenti tagħkom u għalhekk inħeġġiġkom biex tużaw l-internet jekk tridu informazzjoni aġġornata. Grazzi ħafna ta' dik ir-reazzjoni verament dettaljata tiegħek. Issa fisem il-Kunsill eh, il-Ministru Tobias Wilson li ħaj intervjeni wkoll fisem il-Kunsill. Sul Wilstrom ekki għaxbok. Grazie ħafna President, onorevoli membrina, naqbel kompletament ma dik eh, li Surask qal dwar il-konklużjoni tal-programmu jena vezem xtaqt. Ringrazzjakom tal-opinjoni li tinkom tajtuna. Jiena nixtieq nibda mill-ringrazzja lil eh, Presidenti ta' tlet komitajiet għaffariet konsiderazzjoni ġuri u libe għal kooperazzjoni verament siju li kena fuq dan il-kwestjoni kifat fil-bidu jien naħseb li dan juri li huma aċċettaw responsabilta kbira għal da kollu u jiena naħseb li għandna nkunu gburin kif ikkooperajna. Jiena nishtiq nisħab ma danna kollu kemmu importanti l-kooperazzjoni fuq daw il kwestjonijiet kollha li għandu x'jaqsam mod il-programm. Is-Sur Buzuttil meta u tkellem eh, qabbel eh, ma daqs tal-suq intern din hija naħseb li ħaġa importanti dak li qali huwa proġett importanti u huwa komparabbli. Waħda mill-kelmiet li aħna spajna kontinwament huwa solidarjetà. L-Istati membri kollha jaqblu li aħna għandna bżonn niżjed solidarjetà f'dan is-settur. Solidarjetà bejn l-Istati membri ma kif ukoll solidarjetà bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi. Dak huwa l-messaġġ li aħna nixtiequ nikkomunikaw f'dawn fil-programm ta' Stokkolma. Kif Kifatt eh, fl-introduzzjoni tiegħi aħna tal-opinjoni li dawn il-mistoqsijiet eh, eh, komplessi, dawn kwistjonijiet komplessi għandhom bżonn risposta politiku sostenibli. Għalhekk aħna daħħalna solidarjetà ta' kollu bħala prinċipju li gwida fil-programm ta' Stokkolma kollha mhux paragrafu wieħed biss. L-approċċ ġenerali tagħna lejn l-immigrazzjoni u għandu jkun wieħed mill-prinċipji bażiċi tal-programm ta' Stokkolma. Dina ħaġa li kien hemm referenza li ma' waħda mill-deputati u l-Frontex mhuwiex l-unika risposta għal kwistjonijiet tal-migrazzjoni. L-Frontex hija forma biex wieħed jikkoordina l-kontrolli tal-frontiera tal-membri ma l-Frontex expandix mandat meta niġu għal-Gwardja tal-Kosta per eżempju. Il-problema li għanna u dimna hija waħda li għanda bżon diversi miżuri li jittieħdu fl-istess ħin għanda bżon iżed kooperazzjoni bejn il-pajjiżi ta' oriġinu u l-pajjiżi ta' tranzitu li hija ħaġa importanti ħafna, għandna bżonn ukoll nipprovdu għajnuna u eh, għall-iżvilupp Eh, u importanti li għed jiftakar li f'daw l-aspetti kollha fil-Parlament Ewropew ħajkun integrat ħafna f'dan kollu nħabba li t-Trattat tal-Lisbona ħajtħol fis-seħħ u l-iskrutinju demokratiku f'da kollu ħaj jizdiet. Jiena nħoss li huwa importanti wkoll li wieħed jisħaq. U barra dak li aħna smajna fuq il-fatt li, li trattat tal-Lisbona ħajfisser ħajsarraf tibdiliet importanti ħafna, tibdiliet kbar eh, li l-maniera kif aħna nippreparaw il-leġislazzjoni ħed tbiddel. Il-Parlament Ewropew ħajkolla vuċi eh, iżjed importanti f'din is-settur. Jiena mhux ħaġa li tħassibni, naf li eh, l-Onorevoli Kale wara xi tħassibhem, imma jekk aħna ħaġa tajba li qed nimxu lejn skrutinju demokratiku iżjed Marriċ nestendi iżjed minn lemżon, President, ma jena naqbel ma dik li għalet Signora Ask li tista eh, tikkontattja ma da, tikkontattja maħna bil-email jekk hemm xi punti oħra li tixtieq qajjem. Grazzi. Grazzi ħafna sur Bilstem issa nalqu dan id-dibattitu bl-intervenzjoni tal-Kummissarju Barro li ħajraġixxi f'isem il-Kummissjoni għal dak li ntqal sissa. Dan id-dibattitu l-verament twil u rek. Grazzi, Sir President. Jena nishtiq nisħaq li il-kwalità tax xogħol li għamlu il-kumitati, kumitat tal-affarijiet legali sul kassini hija hawnhekk il-Kummissjoni għall-Libertajiet, Sur Lopez Aguilar u il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali kien xogħol interessanti għall-aħħar u li żgur se kif ukoll il-Presidenza Svediża biex nagħtu verżjoni definittiva ta' dan il-programm ta' Stokkolma. Kif uh, intqal, huwa veru li ċittadini intern imma m'għandhomx verament spazju ta' dritt, sigurtà, libertà anki grazzi għall-ispazju ta' Schengen, il-libertà ta' ċirkolazzjoni u tal-moviment issa huma xi ħaġa stabbilit irridu nħarsu il-benefiċċji tiegħu u il-linji gwida kontra l-abbużi diġa issa nħarġu. Jidir li li dan il-test huwa bilanċat ħafna u wara li smajt l-istennijiet kom il-kol jidir li li dan il-test huwa bilanċjat rudinajdu ngħidu wkoll illi aħna qegħdin nifasslu dan il-programm f'dinja fejn il-kriminalità organizzata, il-kriminalità fuq l-internet qed jiżviluppaw terrorizmu wkoll u għalhekk aħna rridu nħejju ruħna U għalek, wasal iż-żmien li l-Ewropa tagħti wkoll il-valur miżjud li tista' tagħti. Aħna f'dan l-ispazju ta' fejn iċ-ċittadini huma eh, kopji imħalta ta' nazzjonalitajiet differenti u hemmhekk ukoll iridu jkollhom il-possibilità li ħadmu id-drittijiet tagħhom fil-istati membri fejn jinsabu. Rid ngħid ukoll illi aħna imxejna l-qoddim u koll fil-garanziji proċedurali kif qalet il-senjura Ask u li dan huwa element importanti ħafna tal-programm ta' Stokkolma. Intom semmejtu l-eżempju ta' ċittadin Ingliż illi imur il-Greċja kieku kien hemm proċeduri minimi dan kien jagħmel l-affarijiet ħafna iktar faċli U għalek nista najt li biex nirrepeti dak li għal surkoj eh, twila li aħna għamilna minn wara tampere għalek aħna madniex iktar Europa fortizza Tobias Bilstrom għal dan ukoll em, bilanċ ta' bejn il-politika dwar l-immigrazzjoni Ewropea li tkun eh, bilanċjata jekk aħna nirrifjutaw l-immigranti illegali hija għaliex e, din hemm ħafna invol, eh, involuta l-kriminalità organizzata imma mbagħad mill-banda l-oħra huwa veru wkoll li aħna rnexxinna nippreżentaw politika għall-ażil illi tirrifletti il-valuri Ewropej ta' ġenerożità Ovvjament jiena ma nistax inwieġeb għal mistoqsijiet kollha għaliex il-ħin qed jafas. Irrid ngħid sempliċement illi dan il-programm ta' Stokkolma huwa wieħed pragmatiku li se jwassal għal pjan ta' azzjoni li l-Presidenza Spanjola se twetta. Umbat intom, sinjuri deputati, se tkunu ukoll il-koleġislaturi Dan huwa mezz qawwi kif aħna nistgħu nkabru u nsaħħu dan l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja illi ċ-ċittadini jixtiequ. Grazzi għal dak illi diġà miltu u dawk illi se tkomplu tagħmlu fuq dan l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja. Grazzi. Grazie għafna, Kommissarju. Mela, waslet proposta ta' rezoluzzjoni fissem il-Kumitat ta' Affarijiet Konstituzzjonali Ġuridiċi u Libe. U intern. Din hija ħaġa li r-riżoluzzjoni ħassir fl-ofsinhar. L-ofsinhar il qoddim